Okay, colleagues, um, we can make a start. Thank you to those who came on time. Mela, kollegi, ħen nibdaw. Uh, eh, Stennejna sit minuti biex naraw jekk forsi l-membri kollha jingħaqdu magħna mela għandna taħlita ta' suġġetti illum għal nofsinhar u nibdew bil-kwistjoni tar-Roma. Tajja wis, mela. Għandna komunikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u l-Kunsil li ISC e u l-Kumitat tar Reġuni fuq ir-rapport implementazzjoni komunitarju għall-istrateġiji tal-2015 tar-Roma fuq livell nazzjonali. Presentazzjoni tal-Lina Papa Mikalopulo, kap tal-Unità fuq il-Non-Diskriminazzjoni u Politika ta' Integrazzjoni tar-Roma. U eh, dis-sena kien hemm rapport pubblikat mill-Kummissjoni fuq li dawn l-istrateġiji ta' integrazzjoni tal-Roma tan-nies eh, Roma u ħafna qed jistennew dan ir-rapport biex jaraw il-progress tal-istati membri fil-ġira tagħhom kontra diskriminazzjoni kontra in-nies Roma. U issa se tisimgħu lill-Kummissjoni u se konna preżentazzjoni bat mistoqsijiet. Mela, Kummissjoni jekk joġbok. Thank you very much. Grazzi ħafna, President. u ukoll nirringrazzja lill parlament Ewropew tali stieden il komissjoni Ewropea biex tippreżenta rapport ta' kull sena fuq l-integrazzjoni tan-nies Rom Roma. najt ngħid li dan ir-rapport wara raba wieħed wara l-adozzjoni tal-komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l istudji tal-integrazzjoni tan-nis ta' Nisser Roma fl-2011 għan rapport pjuttost uniku huwa pjuttost differenti mir-rapporti li ħriġna bihom qabel minħabba żewġ fatturi importanti. L-ewwel fattur huwa illi illi tħanna fil-ġenerazzjoni l-ġdida ta' fondi komunitarji u għalhekk ħadna vantaġġ tal-opportunità billi kien hemm provista fil-regolament lok fil-regolament biex ninkludu mod speċifiku dan il-franzjament immirata nis rom f'dawn il- noqsma u għallek aħna konna t-monitoraw l-istati ma jmirut negozjaw maħħom u kienem fattur importanti iħor, wieħed storiku li fl-ewwel ta' jannar fl-2016 il-rakkomandazzjoni tal konsil fuq l-integrazzjoni ta' miżuri tal-Rom sitħol fis-seħ u għalhekk ħadna vantaġġ ta' dan il-perjodu biex naraw kif l-istati membri se jkunu jistaw jihdu l-miżuri biex jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet fl-ewwel ta' jannar. Naħseb illi bżonn illi nsemmi illi minkejja l-fatt illi konna qegħdin nitkellmu fuq l-użu ta' 50 eh, ta' 20% ta' fondi ta' inklużjoni soċjali ma' fil-mod ġenerali u mektar, iktar, l-ammont huwa iktar. Ovvjament eh, tajjeb li npoġġu il-miri u l-identifikaw nallakaw il-fondi fuq il-karta imma ħaġa oħra li naraw l-implementazzjoni u kif se tolqot in-nies rom fil-fatt. Provajna u kol indaħlu ħafna mekanizmi fuq livell nazzjonali. Għax wara il summit Ewropew fuq ir-Nisrom fl-2013 ġie identifikat biċ-ċar li hemm jeżistu ħafna sfidi fuq livell lokali. U l-parteċipazzjoni tal-nies rom li huwa kriterju ma kienx daqshekk Eh, qawwi fil-planijiet tal-Istati membri. Għalhekk aħna tlabna illi jindirizzaw il-kwistjoni tal-koordinazzjoni tal-implementazzjoni fil-post billi jinvolvu l-partijiet kollha interessati fuq livell nazzjonali u dan jinkludi ovvjament ir-rappreżentanti tal-komunitajiet Rom, l-awtorit lokali, soċjetà ċivili, l-NGOs daw kollha anke mill-Ministeri illi huma kollha partit interessati meta jinġu għall integrazzjoni tan-nies rom. Aħna morna ftit li għandna minna passiħor u ħriġna b'rakkomandazzjoni lill-Istati membri wara il-modell ta' diskussjonijiet tal-Pjattaforma Ewropea fuq ir-Roma namlu passiħor u noħolqu pjattaformi nazzjonali illi se siru il-forum fejn il-partit kollha interessati minn se jkollhom dialogu regolari u jkun jista' jgħidu tagħhom ta' jinġu l strategija aħna nħeġġu pjanijiet ta' azzjoni lokali u nħeġġu wkoll l-involviment ta' kull partit interessat. Aħna se nifinanzjaw ukoll dawn il-plattaformi nazzjonali, riċentement ippubblikajna appell għal proposta biex noħolqu punti ta' kuntat rom lokali se nifinanzjaw dawn il-plattaformi lokali da' 95 fil-mija proċedura pjuttost eccezzjonali. Għadin niprovaw ukoll billi nużu rakkomandazzjoni tal-Konsil illi tajt biċċar illi l-Istati membri għandhom bżonn jgħatu seta' lil dawn il-kontatti nazzjonali biex ikollhom rwol ta' koordinazzjoni u naħdmu ukoll ma' dawn il-punti ta' kuntatt tar-Rom kif ukoll partit interessati fl-Istati membri biex hekk jagħtu xi setat addizzjonali u budget permezz ta' dawn il-pjattaformi nazzjonali lil contact points tagħhom. Barra minn hekk, ħidimna mill-qrib ħafna ma' 17 l-istat membru kif ukoll l-FRA biex niżviluppaw indikaturi ta' monitoraġġ għal rapportaġġ tal-istat membri minn sal qudiem u lek dawn huma kollha eh, testijiet fid-dawl ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsil tal-ewwel ta' Jannar u l-indikaturi qed isegwu ir-rakkomandazzjonijiet dan ifisser illi qed namlu iktar mill-qafas komunitarju hemm kwistjonijiet fir-rakkomandazzjonijiet illi ma ġewx indirizzati fil-qafas komunitarju pereżempju ir-rwol tan-nisa. Kwistjoni ta' tfal, hemm ħafna affarijiet fejn ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsil Marit Lilin mill-qafas Ewropew naħseb li wieħed ikollu semmi wkoll il-Kummissjoni Ewropea appoġġat attivament ir-risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq ir-rikonoxximent ta' ġenoċidju tal-nis Rom u l-Viċi President Timmermans u l-Kommissarju Jorova u koll ħarġu f'arrija konġunta li tirrakkomanda l-Stati membri li proċedu u jirrikonoxxu huma wkoll l olokaust tan-nies Rom. Issa, meta wieħed eh, jara r-rapport, naħseb hemm ħafna punti illi huma pjuttost uniċi. Wara l-aħħar pjattaforma tar-Rom ta' Marzu, indirizzajna wkoll il-sentiment ta' kontra l-ġipsis, iż zingari u għadna li fl aħħar tar rapport hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet qawwijin lejn istati membri. Aħna din rakkomandaw il-ħolqin ta' pjattaformi nazzjonali kif għandni kemm spjegajtilkom għax l-istrateġija hija ċara ħafna mi se tiġi implementata f'Brussell jew fil-basement tal-Prim Ministru imma jiġu implementati fuq livell lokali fid-djar tar-Rom u għalhekk għandna bżonn nagħmlu ħafna xogħol biex il- l impegni fuq livell nazzjonali jiġu msarfin fuq livell tas sow lokali għadin nistaqsuhom biex jużaw l-istrumenti l-ġodda u l-fondi disponibli skont perspettivi l-ġodda finanzjarji aħna qegħdin ntolbuhom biex ikunu jistgħu jimplementaw l-ġelazzjoni ta' kontra diskriminazzjoni din nitolbuhom biex jiġildu kontra segregazzjoni mod urġenti jimonitoraw u jieġildu kontra um, kull diskors bimeda kontra l-zingari biex jużaw l-qafas ta' ta' rapportaċ li din iżviluppaw issa bil-FRA li jużaw u jiduplikaw is-suċċess li kellhom xie xie xi xi prassi ta' qabel fuq it-territorju tagħhom u jappoġġaw il-kisbiet ta' integrazzjoni tar-Rom permezz ta' politiki ta' mainstreaming u ta' riforma u ta' finanzjament sostenibli. Min barra minnek aħna qegħdin ninkomplu bid-dialogu tal-livell oli mal-istati membri u issa qegħdin nużaw format differenti. L-ewwel net eh, morru fil-komunitajiet Rom l-assistenza ta' ħafna NGOs u soċjetà ċivili li naħdmu magħhom l-istati membri Wara għanna laqatu kol għal autoritajiet lokali, mbagħad għanna laqa li hija waħda konġunta bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet autoritajiet lokali Umbat għanna u kol eh, laqa bibin maluqin mal-gvernijiet fejn namlu stock taking u niddeċidu fuq azzjoni ulterjuri. Aħna diġa minnajk mal-Bulgarija ma' Rumanija din is-sena u qed inkomplu bil-ħidma tagħna niżgurakom li l-Kummissjoni hija impenjata 100% u fi 17 20 ta' Ottubru se nintaqgħu mal-punti ta' kuntat nazzjonali ta' Roma kollha kemm huma u se ndiskutu ir-rapport li jmiss li jkun għabbażi ta' rakkomandazzjonijiet u l-indikatur li din niżviluppaw mal-FRA. Is-sena id-dieħla se jkun hemm biss rapport wieħed il-progress report li għandna bżonn inresqu li huwa mbagħad marbut mal-implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet. Jien ovvjament lesta biex nirrispondi kull mistoqsija li forsi għandkom grazzi ħafna tal-li tajtuna din l-opportunità biex inresqu l-attenzjoni tagħkom ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna l preżentazzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok kemm xi membri li forsi jixtiequ jisaqsu xi eh, mistoqsija nibda b'saraja post herr ordförande. Och eh, hej Lin. Grazie ħafna, President. U wara nofsinhar Tajep, Nina, Nina, kontenta ħafna li qed nerġa' narak hawnhekk fostna xilu ftit. Meta jiena kont attivista ħna konna nintaqgħu iktar ta' spiss minn nagħmlu issa veru. Nasseb ħaġa ċelenti li l-Kummissjoni iffokat fuq Eh, dan is-sentiment ta' kontra id-zingari fir-rapport eh, tagħha u kif taf jiena ili qegħdin nitkellem fuq dan it-tip ta' razzizmu kontra ir-Roma dawn l-aħħar sinu jiena kuntenta ħafna illi issa daħal kollox eh, fil-għan il-rapportu għedin naraw l-istrumenti li nistaw naħdmu bihom, specialment l-aspetti soċjali, bil-ismajn dak li kellek tajt il-Kummissjoni hija impenjata iva biex taħdem fuq dawn is-suġġetti. Hemm bżonn il illi l iskussjoni soċjali u s-sitwazzjoni ta' kuljum illi eh, sibu ruhom fija n-nies ta' rom mhux biss fil-partijiet l-iktar foqra tal-Ewropa, ma anki dawk fejn hemm l-iktar ġid in-nies ehm, tar-Rom 80% tagħhom huma qiegħda u għetti batu ħafna bid-diskriminazzjoni għam ħafna diskorsi u kol ta' mibeda kontra dawn il-nis. Imma sal-lum nishtiq nara iktar mizuri ta' prevenzjoni, nishtiq nara xol fejn il komissjoni il-segwi dak li qed U Ew qed titkellem fuq il-pjanijiet li jesistu u il sorveljanza u l mekanizmu ta' sorveljanza imma nixtieq ukoll illi nitkellmu fuq il-mainstream society permezz ta' kampanji ta' kuxenza, ta' informazzjoni biex hekk in-nies ikun jafu eżatt kif inies sitwazzjoni ta' dawn in-nies illum. Għax kien hemm mijiet ta' snin ta' storja Ewropea ta' ħsara kontra in-nies Rom u l-Parlament hemm bżonn imexxi hawnhekk u jkompli u koll ta' pressjoni fuq l-istat minn biex huma jerfaw responsabilta kollha tagħhom. Nafu koll f'dan ir-rapport insemmejt dak li għamilna fl-Svezja bil-White Paper. Waqafna kumitat li qed jitkellem fuq is-sentimenta kontra l-Zingari u għalek ma nafxie kix ħaġa ta' forsi tirrakkomanda lill l-istati membri l-oħra, għax naħseb nasib kull stat membru jista' jibbenefika me twaqif ta' komitat simili. Kelli xi ħaġa oħra xtaqt ngħid imma nsejt le le. Mela, rakkomandazzjoni tal-Kunsil fl-2013 jgħidu biċċar l-Stati membri għandhom bżonn jaħdmu biex eh, jikumbattu il-diskriminazzjoni kontra l-zingari, ma jena naħseb għanna bżon ta' iktar pressjoni, xem ħafna stat membri laqs biex jirrikonoxxu l-prezenza ta' dan it-tip ta' sentiment fis-soċjetà tagħhom u jiena kuntenta ħafna li issa tesisti riżoluzzjoni li tirrikonoxxi sentiment ta' kontra li zingari bħala diskriminazzjoni kontra n-nies Roma u u koll jitkellem fuq l-Holocaust dawn in-nies u nistenna bil-ħerqa il-xogħol ukoll mal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Grazzi ħafna, Soraya. Issa l-Onorevoli Jakiċi. Yeah, thank you, President. Grazie ħafna, President. Jina nishtiq nifraħ lil Nina Lina Papa Meka Olofalu. Ilna nafu lil xuxin u hija il-mara tal ħadi ta' najduwek għax sostni ħafna eh, il-ħidma tagħha Lina qed taħdem ħafna f'din l-unità. Imma nixtieq ukoll ikonna l-istess tip ta' nies bħal lina fuq il-livell lokali u nazzjonali. Dan qed ngħidu mill-esperjenza tiegħi. Jiena kont wieħed minn dawn il-punti ta' kuntatt għalhekk nafasu lil lina u hemm bżonn li ngħid illi forsi mhux minħabba frustrazzjoni ma mħabba realtà il meta mmur eh, lura bħala Roma jena mmur lura kull ġimma mal-ħbib mal-familja u nżur il-siti tal-Roma fej jgħodu ġifiri u mson najt li s puntakom illi ma tantx kienem bidliet. U li għalmenu dawn il-bidliet ma tantx ma ovji. Sfortunatament din hija l-verità. Almenu dan huwa l-każ fir-Rumanija mux għetnajt dan huwa għazbal minn naħa tal-Kommissjoni u l-laqqas tal-Gvern Nazzjonali jew fuq livell lokali jew tal-NGOs imma nafx zbal ta' minu. Jina kontili fil-Romanija u kont punta kontat meta ġim ressa sentajn l rapport u naf minn jirċevi il-rapporti naħa tal-Kommissjoni Imma nixtieq ngħid l-iktar li għabbażi tar-rakkomandazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Nis Rom kif qalet lina mill-2012, ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill hemm xi ħaġa li isa ma torboċ ma tesistix mill livell lokali mill livell ta' komissjoni fuq livell nazzjonali. Din hija l-ħolqa li maħniex qed naraw f'din il-katina li kieku jiena nista' nbidda l-affarijiet bot maċiku jiena kieku l-Istrateġija Ewropea tar-Roma tiġi implementata mill-Kummissjoni fuq livell lokali. Kieku hekk ngħid, għax jekk le ikun hemm din il-ħolqa illi ma narawiex. Din ir-rakkomandazzjoni personali tiegħi naf li lina qed tajt le brasa imma is-soċjetà ċivili attwalment meta mqabla mal-fondi ta' qabel is isħubija għandhomx l-istess tip ta' fiduċa fil-komunità. Sfortunatament għax għax mill-2007 tal-2013 ma rawx il-riżultati kienu dizappuntati u għalhekk in-nies tal-komunità m'għandhomx fiduċa fis-soċjetà ċivili ġenerali nittamaw li konna riforma. U l-iktar kwestjoni urġenti f'pajjiżi u fl-erba' pajjiżi l-oħra il-pajizi ta' wara l-komunizmu ġifiri Rumanija, l-Bulgarija, l-Slovakkja, Pubblika Ċeka u l-Ungarija, illi s-sintki ġifiri l-autoritet lokali anki jekk ikun jixtiequ jikkooperaw ma jafux kif jitolbu għal fondi soċjali u għandhom bżonn assistenza teknika. Dawn huma rakkomandazzjonijiet minn naħa tiegħek u l-iktar rakkomandazzjoni importanti kif qalet il-kap ta' l-unità dawn il-fondi għal pjattaforma nazzjonali tar-Roma hemm bżonn jiġu implementati mid-DG u ma nħallux dawn il-pjattaforma nazzjonali waħedhom. Grazzi u nawguralek. Um, and I'll ask you to come back. Grazzi ħafna, ħanerġa nitolbok li twieġeb u titkellem wara li l-membri jitkellmu kollha. Kont se ngħid li ma tantx hemm ħafna kollegi li jixtiequ jitkellmu, issa iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed ikun hemm kollegi li qegħdin ipoġġuhom fuq il-lista. Naddu għal membru illi jess. Iva, meta t-nitkelmu fuq l-integrazzjoni, t-nitkelmu fuq iż-żewġ partijiet li qed jikkoperaw jaħdmu flimkien. Jekk il-komunità ta' Roma mhumiex ħa lesti li jintegraw. Din hija l-iktar ħaġa li rridu naraw għalfejn huma ma jixtiequx joqogħdu f'post wieħed u jippreferu jivvjaġġaw minn post tal-ieħor aħna rajna illi minna ħat soċjetajiet Ewropeja minna ħafna sforzi biex nipruvaw intejbu l-affarijiet. Provajna ntejbu l-integrazzjoni għal ħafna snin iżda ma wasalniex għal riżultati pożittivi. Jiena smajt illi għedin nejdu li 80% mandomx xogħol. Iżda qegħdin joħorġu mill-iskejjel mingħajr ma jkollhom kwalifiki, allura rridu nsaqsu nfusa huma vera jixtiequ jintegraw. Grazzi ħafna, Sinjora Vikstrom Kirchbok. Grazzi ħafna sur President. lis Signora Papa Mihalopulu, nina nishtiq ringrazzja ħafna tax-xogħol kollu li għamlet u ta' l-enerġija li t-investi fuq din kwestjoni, kwestjoni Ewropea li hija l-qalb qalbna l-koll. Aħna rridu ngħidu li aħna pal-Unjoni Ewropea fallejna u rridu nerġgħu niksbu il-fiduċja fir-rispett ta' drittijiet tal bnidem u għal kull ħajja tal-nedmin, anke tal-minoritajiet, aħna l kull kemm aħna għanna ħajja li għanda valur u dinja xi ħaġa li rridu ngħidu u nerġgħu nisqu fuqha speċjalment meta nqisu dak li ntqal mill-kellima ta' qabli. Il-Kummissjoni vera lesta li tissieret kontra din il-problema jina nitneħu gost illi il-Kummissjoni għanda dan l-għan u l-esta li tkompli tisfida t tiġġieled kontra il- il-nuqqas ta' integrazzjoni. Id-diskors ta' mibeda u l-violenza iżda huma xi ħaġa ta' kuljum għal minorita tar-Roma fl-Ewropa kollha. Il-belt zaħra ta' Uppsala fl svezja minn fejn jien jiena kellna ħafna inċidenti verament violenti f'don l-aħħar ġemat u xhur illi kienu qegħdin jattakkaw dawn in-nies ta' Roma li kienu qegħdin jippruvaw jiġu fl-Iżvezja f'dal-pajjiż ta' Tramuntana u jippruvaw isibu ħajja aħjar. Jkunu qegħdin jittarbu fit-toroq iżda l-kampijiet tagħhom qabdu u u kienem ħafna inċidenti violenti u attakki violenti fuqhom u din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Aħna naħsbu li din il-bidla hija importanti ħafna minħabba li hija dan issa jekk huwa veru li hija kif qal il-kollega hemm differenza bejn l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u dak li tisir fuq il-livell Ewropew u dak li qed isir fuq il-livell nazzjonali importanti li aħna inneħu dawn id-differenzi l interventi tiegħi hawnhekk huwa dan naħseb li fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin naraw li l-kol kemm aħna Ewropej, il-ħajja tagħna l kol hija tal-istess valur, allura l-koll jixilna illi nkunu rispettati u ngħixu ħajja b'dinjeta. Grazzi ħafna sa Peter Niedermüller, Kirchbrook. Grazzi ħafna. Jiena kelli tlet punti qosor nixtieq il-ressa u tlet mistoqsijiet. L-ewwel jiena napprezza ħafna l-isforzi tal-Kummissjoni li qegħdin jippruvaw jaraw li jkun hemm iktar fondi dedikati l-integrazzjoni, l-inklużjoni ta' dan il-minorità tar-Roma. Iżda daw il-fondi ħafna ġabi mhumiex qegħdin jgħinu lill-iktar gruppi vulnerabbli tar-Roma. Ħansemmilkom eżempju konkret. Il-problemi serji ta' Roma fl-Ungerija, l-Italja, Bulgarija huma kbar u hemm nuqqas ta' fondi għadjar. Iżda skont l-NGOs l-ebda solt ma jintuża sabiex jgħinu lil dawn in-nies ta' Roma li kienu mkeċċija. Allura din x'inhi l-problema f'dan il-każ? hemm bżonn ta' fond esklusiv dedikata għal Roma, jew għandna problema fl-implementazzjoni tal-fondi u allura soluzzjoni tista' tkun e, ibbażata fuq kontroll aħjar. Apparti minn hekk jiena nilqa l-inizjattivi dwar il-segregazzjoni fl-iskejjel u jiena naħseb illi l-fondi u l-użu tal-fondi għal dan hija xi ħaġa idea tajba, iżda jiena naħseb li dan huwa metodu illi mhuwiex b'saħħtu biżżejjed allura jiena dak illi nixtieq insaqsi l-Kummissjoni ħadd kompli segwi dan kollu u tibda bi proċedura ta' ksur ta' drittijiet tal bnidem jekk ikun hemm bżonn parti minn hekk l-istrateġija favur ir-Roma xaħġa ħaġa importanti ħafna. L-Kummissjoni għadha tuża dan l-odda bħala wieħed mill-odda importanti ħalli nikkontrollaw ntejbu sitwazzjoni tal-nies ta' Roma fl-Ewropa. Sa fl-istess ħin naħseb illi dan il-proċess mhux qed jiżviluppa malajr biżejjed. U allura t-tret mistoqsija tiegħi hija x'inhi l-pożizzjoni tagħkom? Kif nistgħu naraw li konna qafas iktar effettiv u iktar b'saħħtu ħalli nimplementaw aħjar dawn l-istrateġiji. Grazzi ħafna Peter issa Birgit. Grazzi ħafna l ewwel qed jiena nixtieq ningrazzja lil kulħadd. Grazzi tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum minħabba li dejjem hemm il-periklu illi meta aħna eh, niddiskutu fuq l-immigrazzjoni jista' jkun li ninsew dan is-suġġett tant importanti li niddiskutu għal snin sħaħ. Dalodu aħna kena dibattitu fuq l-immigrazzjoni. U fil-fatt kien hemm min qed jgħid li forsi hemm bżonn li jkollna viżjoni iktar Ewropea fis-sens li l-Parlament u l-Kummissjoni jridu jieħdu deċiżjoni flimkien jekk nixtiequ li nagħmlu xi ħaġa minħabba lider illi l-istati membri mhumiex lesti illi jieħdu pass u naħseb li xi ħaġa simili qiegħda tiġri anke f'dak li għandu x'aqsam mal-implementazzjoni tal-istrateġija ta' Roma ħafna mill-affarijiet fil-fatt insibuhom miktubin Eh, fuq il-livell Ewropew iżda hemm nuqqas ta' impenn prattiku. U jiena nixtieq insaqsi il kummissjoni x'inhi l-esperjenza tagħhom minn dawn l-aħħar rapporti dawn l-aħħar tliet snin. Jekk fil-fatt kien hemm nuqqas ta' rida politika u nuqqas ta' tmexxija politika tajba, għalfejn ġara dan, fil-fat aħna qegħdin naraw li ċertu pajjiżi hemm il-mentalità li din nies tar-Roma m'hemmx għalfejn illi ngħinuhom minħabba li huma ma jixtiqux li jirċievu l-għajnuna tagħna, l-tfal tagħhom ma jridux imorru fl-iskejjel tagħna. Jiena naħseb illi hemm bżonn ta' kfert mexxija politika sabiex nibdlu il-mentalità mhux biss flus u fondi u fil-fatt kelli kollega minn grupp politiku ieħor illi qalli li għal mijiet ta' snin pajjiżu ma kienx qiegħed jipprova jintegra Roma. Anzi kienet jipprova żaqat mar nexxielu u jiena kolli ngħid illi mhuwiex veru illi għal mijiet ta' snin din l-integrazzjoni ta' Roma kienet diffiċli ħafna sabiex tipplementa jiena naħseb illi kien hemm nuqqas ta' rida politika u mhux nuqqas ta' riżorsi. Ġifi l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nindirizzaw din il-problema. Aħna rridu niffukaw ukoll fuq il-mentalità tal-pubbliku jiena naqbel illi kultant ikun fuq il-livell nazzjonali li kunem rida politika u xkultant fuq il-level lokali, iżda rridu niżguraw li fil-komunitajiet tal Roma hemm fondisa biex nejnu ngħinuhom hemm il-possibiltajiet ħalli fil-fatt aħna ntejbu situazzjoni tagħhom jina nishti li nisqu ma kummissjoni mal-organizzazzjonijiet l-oħrajn ma kulħadd li jishti eh, fil-fatt jorganizza dan aħjar ħalli wara mijiet ta' snin aħna naraw li situazzjoni ta' nista' Roma fl-aħħar issa tittajjeb darba l dejjem. Ħaġoħra li nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni daw l-affarijiet il-ġodda li fil-fat jizistu anka grazzi għal-fondi id-deċiżjoni tal-Kunsill li ħatibda tieħu effett mill-ewwel ta' Diċem ta' Janar skiżawni, tas-sena d-dieħla. X'qed tistennew li ħajjinbidel u x'passi jistgħu jittieħdu ħalli bekk aħna bil-mod il-mod intejbu s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna Birgit. ħansaqs li l-sorraja sabiex tamil taqsira Iżda nixtieq li Sinjura Valero issa titkellem qabel ma nisimgħu <coughs> it taqsija Grazzi ħafna. Jiena it tillet kellima mill-Iżvezja illum għan ofsinar mhux minħabba li għanna ħafna problemi bil-popolazzjoni tar-Romanzi bil-kontra. bil popolazzjoni tar roma anzi bil kontra raġuni għalfejn nixtieq nitkellem jiena issa huwa minħabba illi forsi tajna l-impressjoni illi ekku għal-każ kif qedtilkom li aħna għandna problemi bir-Roma. Aħna għandna ħafna minoritajiet differenti fl-Iżvezja għandhom id-drittijiet tagħhom naħseb li nistgħu ngħidu li aħna gburin bil-fatt li nistgħu ngħidu li aħna differenti minn xulxin iżda nirrispettaw lil xulxin. Meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni, mhux biss sedin, nitkellmu fuq il-fatt li grupp minn ta' minoritarjiet jadatta għal gruppi ieħor iżda qegħdin nitkellmu fuq bidliet reċiproċi din hija kwistjoni li għandha x'taqsam ukoll ma' soċjetà multikulturali, integrazzjoni f'direzzjonijiet differenti. Jiena kont daqsxejn tard illum ma' nofsinhar ma stajtx nisma' l-istqarrija tal-ftuħ ta' din diskussjoni minn ħadd il-Kummissjoni, iżda dak li smajt huwa li aħna m'għandniex għodda, għodda sabiex naslu sabiex nimponu sanzjoni fuq pajjiż li mhux qed jirrispetta t-trittijiet tal-bniedem u li qed ikun jgħad jaħdem bil diskriminazzjoni kontra ċertu gruppi ta' minoritajiet. Jiena kif għattilkom ma konċawek għawek mill-bidunet, sta saraja semmiet ukoll ix-xogħol ta' prevenzjoni li jiena naħseb li iva huwa valur verament importanti, importanti li niprevjenu avvenimenti bħal dawn li jiġru, niprevjenu l-esklużjoni, nkella żgur li maħniex ħantejbu il-soċjetà u situazzjoni ta' dawn il-gruppi ta' minoritajiet. Grazzi ħafna tal-li tkellimtu fil-qosor intom il-kollu tal-li fil-fat kontu disciplinati ħafna fil-prezentazzjoni tal-grupp ta'kom. Tem ħafna nis li jixtiqu jitkellmu iżda din problema ħabba li għandna bżiet ħin li aħna dedikajna din diskussjoni. Issa nisimgħu l Helga jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Jiena smajt din il-prezentazzjoni. F'daw l-aħħar snin kien hemm ħafna n-nies eh, li kienu qegħdin jaslu fil-belt tagħna ta' Gent. Kien hemm ħafna problemi allura li kienu preżentati fil-belt tagħna il-belt tagħna tipprova tagħmel minn kollu sabiex tilqa' lil din il-grupp ta' nies ta' minorità, aħna din nippruvaw nintegraw l-tfal. U din mhix xi ħaġa faċli minħabba li huma għandhom kultura kompletament differenti minn tagħna. Iżda ħafna diskriminazzjoni huma ma jafdawx fl-awtoritajiet, ma jafdawx fis-sistema, allura iħarsu lejna bi fiduċja kbira. Il-belt tagħna edha tati edha titlop ukoll għajna finanzjarja biex toffri għajnuna u jiena nisht insaqsi allura hemm fondi għal komunità tar-Roma li jistgħu jintużaw fl-Ewropa tal-Punent Dawn il-fondi jistaw jintużaw u kol fl-Europa tal ponet jiena naħseb li dawn il-fondi għandhom ikunu aċċessibbli fl-Ewropa kollha għalli bekk nkunu nistgħu nilqu numru tanijiet differenti ħalli naraw illi tfal ikunu jistgħu morru l-iskola għalli bekk nintegraw it-tfal fil-komunità tagħna. U rridu nagħtu attenzjoni partikolari għal daw kolla illi għandhom ukoll xi diżabilità. Fil-verità din naraw li hemm ħafna tfal u zaza illi qegħdin jittalbu fit-toroq u fil-fat din xi ħaġa li mhijiex ta' din li ta' bniedem rridu ntemmu din il-ħaġa darba l dejjem. Hija realtà li qed naraw f'ħafna mit-toroq Ewropej issa rridu intemmu darba l dejjem dan il-fenomenu tat-tallaba. Huwa importanti ħafna wkoll li dawn in-nies li ġejjin mill-komunità tar-Rom irridu jkunu integrati fis-soċjetà. Għalfejn qegħdin jaħarbu dawn in-nies. U jiena dak li vera kien jissorprendini kien li kien hemm fondi għall-Ewropa tal-Vant iżda xorta waħda huma jiġu għawek fl-Ewropa tal punem minħabba li mhux qed jirċievu għajnuna, jiena naħseb illi għandna bżonn illi fil-belt tiegħi bizzija hemm biżejjed appoġġ ukoll ħalli nkun nistgħu ngħinhom. Grazzi ħafna. Issa jmiss lil Anna Gomez kjoġ. Grazzi, jiena u koll ma konċ pozizjoni li nista nisma l-prezentazzjoni tal fus ta' diskussjoni minna ħata l-Kommissjoni. Allora xtaqt nsaqsir l-Kommissjoni jekk kienux pozizjoni illi setaw jidentifikaw l-impatt illi ħajkollhom il-miżuri ta' austerità fil-komunitajiet ta' Roma fil-pajjiżi li kienu soġġetti għal dan il-programm. Programm ta' ġustament finanzjarju minħabba li l-komunità ta' Rom fil-Portugal kienet affettwata b'mod disproporzjonat aħna rajna kif dan eh, il-programm kellu effett disproporzjonat fuq id-drittijiet tal-bniedem in ġenerali, iżda jiena naħseb illi minħabba illi kien impatt qawwi anka fl-iktar soċjetajiet vulnerabbli tar-Rom fil-Portugal, żgur li ġara l-istess ħaġa fil-pajjiżi l-oħrajn il-membri ta' dan ta' din il-komunità ħafna drabi kienu edin jaħdmu fil u swi eh, u minħabba li ma kellomx l-aċċess għall-edukazzjoni sabiex ikun jistgħu jipprovdu għalihom għall-familji tagħhom. U minħabba li l-ekonomija kienet milquta ħażin ħafna u l-swieq fil-fatt kienu verament affettwati u tnaqsu ħafna minħabba dawn miżuri ta' sterita aħna rajna li ħafna familji tar-Rom raw li tħul ekonomiki tagħhom naqas b'mod drammatiku u drastiku. Il-gvern ukoll ħafna miżuri sabiex inaqas it-tħul minimu għal familji, familji li kienu qed jippenefikaw mill-komunità tar-Roma. Din kienet xi ħaġa illi waslet għal impatt qawwi ħafna. Jiena xtaqt insaqsijek il-Kummissjoni evalwaġ dan kollu u jekk dan fil-fatt kien kien xestiż għal pajjiżi oħrajn u kif il-Kummissjoni bessieba tindika x'inhuma l-miżuri li aħna nistgħu nimplementaw ħalli nimpoġġu bilanċ f'din is-sitwazzjoni li tinsab bħalissa negattiva ħafna u ta' u hija sitwazzjoni disproporzjonata għal din il-komunità. Għanna il-soraja u għanna koll il-membru iħor li xie tkellem qabel ma nikkonkludu. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi ngħidilkom illi komunità ta' Roma fil-fatt huma ċittadini Ewropej li kemm is-soċjetà kif ukoll mexxejja politiċi ma kienux qed jagħtuhom l-attenzjoni illi jixraqilhom għal dan l-aħħar snin. Aħna rajna li dawn huma n-nies illi għal mijiet ta' snin fil-fat waslu fil-ġobu tal mulenzu su ma jassumi responsabilta għal-jom. ħafna drabi umma jirreferu għal-jom bħala nis li ma jridux integraw. Dawn il-nies x'jaħsbu x'qed jaħsbu fuq il-komunità ta' Roma? Ħafna mill-komunità ta' Roma minkejja li huma fl-Iżvezja u ċittadini Ewropej għandhom jiena taw il-permess u l-possibilità li jitkellmu l-lingwa tagħhom. Wara li smajt li Kristina Wingberg u jiena naħseb illi l-partit politiku tagħha fil-fatt iktar xaqlet li l-estremisti tal-lemin u għandu fil partit tan-narzisti. Jiena naħseb illi nistgħu ninvestu ħafna iktar xogħol fil-bidla tal-mentalità u ninformaw lill pubbliku in ġenerali. Ħantikom eżempju, nuqqas ta' rida politika illi tittieħed azzjoni. Jiena rajt per eżempju li fi Slovenja li mhuwiex pajjiż fqir inqas pajis sinjur tan-nofs jiena żort komunitajiet ta' Roma illi għal 20 ta' snin ma kellhomx la ilma laqqas elettriku u tfal ma kienx qed jinbatu fl-iskejjel tal-gvern. U jiena tqajt ma dawk li kienu qegħdin immexxu sitwazzjoni u dawk li kienu fil-poter u rajt li kienem miżuri adattat sabiex jiblu situazzjoni iżdaħas ma kienet jassumi responsabilta għal dawn it-tfal u għad propju dan li għanna bżon. Zort ukoll Milan fej kienem post fej kienem minoritajiet ta' Roma dawn it-tfal kienu jmorru l-iskola, iżda ma setawx jirgubu il trasport tal-iskola, setaw biss imorru bil-mixu kellhom jaqsmu l eli biex imorru l-iskola aħna provajna naraw li huma jkun jistgħu jużaw trasport tal-iskola. U jiena naħseb li jekk verament ħajkun hemm lida politika, jekk ħajkun hemm miżuri tajbin li jkunu implementati, żgur li nistgħu niksbu affarijiet ilna li jenna nissiltu għalihom għal snin sħaħ. Ħafna nies rajna illi fil-fatt telqu mill-Svezja sabiex jaħarbu mis situazzjoni ta' faqar imorru l-Istati Uniti, da fl istessina din naraw li hemm ħafna nies dawn l-istess nies li jaharbu fil-passat il m'għandniex nilħqu lil dawn in-nies li huma refuġjati jew fil-fatt nies li huma fqar. Jiena nixtieq ngħidlek Kristina li fil-fatt hemm bżonn li nassumu responsabbilta' u naħseb illi fil-fatt għandek titgħallem dak illi inti edha tajt meta aħna qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjonijiet u deċiżjonijiet daqshekk importanti li affettwaw il-ħajja ta' tant nies. Really, I really wanted to avoid trying to tat nevita li indawwa din il-ħaġa f'xtip ta' dialogu. Imma inti qed titlob il-kelma mela. xtaqt nevita il ħaġa Sur President, Seraja f'ħafna drabi sejħit li nazista jew jew razzista ma nistax noqgħod bil-qiegħda hawnhekk u naċċetta da kollu jiena jina saqsejċi mistoqsijiet dwar Roma u nkun naf eh, kif jaħdmu jien nixtieq illi li għanna li għanna nħallu għata għamel dikjerazzjoni bħal dawn. All right, jek il-President, issa ikkanċellajtu l-kom infuskom dikjerazzjoni tijak. Nistow fu emmek fuq għadin. Issu l-onorevoli Kalici kjoġbok. L-onorevoli Dragici. Lej ma xtaqx zid iżjed, imma l-unika ħaġa li nejt huwa meta konnet u etta meta konnet nitkellmu ftit qabel fil-libe dwar l-MCV għal Rumanija dwar il-poplu Roma nix natikom ftit informazzjoni biex tkunu tafu intom illi Roma aħna l-uniku minoranza Ewropea fil-28 stat membru dik l-ewwel kif tafu t-tieni id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea hija l-libertà ta' moviment. Aħna allura niċċaqalqu għax aħna permessi li niċċaqalqu immorru fejn jridu. U numru u punt ieħor huwa illi huwa tifel minn biten li għandu 12 sena illi huwa l-iktar tifel li huwa l-iktar tifel intelligenti bħalissa da huwa dan President, qed nifhem għal xi tal-ludi. Issa, e, l-onorevoli kellima issa biex twieġa pal-mistoqsijiet Saraja u Sur Dragici semmew ħafna xogħol kollu li għamiltu li għamilt inti u nirringrazzjak u nixtieqlek ħafna ħafna e, suċċess jekk jogħġbok ipprova wieġeb għal xi mistoqsijiet li saru mill-onorevoli membri. Grazzi. Grazzi ċer. Mela jkolli nammetti illi x-xogħol tiegħi huwa ta' sfida ma jkolli ngħid illi jien għandi tim dinamiku ħafna 35% minnhom huma minn orita oriġini Roma u xogħol tal-aġeb jagħmlu. Issa ħan nipprova naqgħat it-tweġibit tiegħi jkolli ngħid illi dinja l-ewwel darba f'ħajti li rċevej daqshekk mistoqsijiet fl-laqa u jiena kuntenta dwar dan għax għandi aħbar tajba għalikom jiena ħan nibda b'żewġ kwistjonijiet li tqajmu eh, fuq l-Iżvezja White Piper u dwar il-Belt ta' Gent. Dawn huma eżempji tajba fil-fatt is-sena l-oħra aħna daħħalna dan is-suġġett fir-rapportana u dis-sena aħna daħanna il-white paper provajna nindunaw bi prattiċi tajba fl-istati membri biex indaħluhom fil rapportana għal raġunijiet li l-istati membri jkunu jistgħu jaqrawhom. U waqt il-kuntatt ma' Roma eh, inkunu nistgħu nikxfu dak li qed isir tajjeb biex nittrasferuh nippruvaw U meta nitkellmu fuq il-fondi Ewropej maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-ħames pajjiżi bl-ikbar komunitajiet ta' Roma, qed nitkellmu fuq stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna ndunajna illi ħafna mill-istati membri ma jifmux kif jista' jkollhom aċċess għal fondi Ewropej fil-pajjiż tagħhom stess biex jiddiljaw ma' ċerti kwistjonijiet mhux għall-integrazzjoni ta' Roma biss imma l-kwistjonijiet oħra. Dak li qed nagħmlu issa u aħna qed għandna ħafna xogħol biex nagħmluh dan huwa illi fil-website tal-ġustizzja fejn hemm webpage fuq ir-Roma aħna qed niżviluppaw għal kull stat membru e, eh, sab page fer aħna indaħlu l-istrateġiji il-pozittivi kollha fi kull stat membru il-fondi li jem fl-idejn fl-istat biex inkunu nafu f'kull stat membru x'qed isiru kif isir aċċess għal fondi. U dan huwa mod kif mod kif il-ħabib tagħna jista' jippreżenta il-proġetti tiegħu. Nixtieq nagħmel punt qasir għax din hija kwistjoni li dejjem nirċievu u jina minix qed natribwixxi jew nikkaratterizza lil ħadd nies kostatament isaqsuna jekk ir-Roma jridux jintegraw ruhom. Din għalina mhix rimarka razzista, għandek studenti universitarji li jżuruna huwa dinja kwistjoni ta' stereotyping. Dinja l-perċezzjoni tan-nies Roma għax intom di ma tarawx l-isforzi kollha illi jedin jagħtu l-frott, allura tgħidu għaliex di mhix qed taħdem. Forsi għax ma jridux. Nista' nibda billi ngħid li huma hemm nies illi tilfu fiduċja il-komunitajiet iktar kbar u għandhom kull raġuni biex ma jkollhomx fiduċja għax aħna ma urejnjomx il daw in-nies l-ebda raġuni ma konvinċejnjomx ma minna xej lilhom biex inġaluhom jemnu li forsi jem tama. Hija lina minna ħatana li aħna nirbħu il-fiduċja, il-fiduċja mhijiex rigal li tinata, aħna rridu naħdmu għal-fiduċja u dan dak li aħna rridu nagħmlu. Jiena naqbel mal-komment dwar li għandna nkunu proattivi u dwar kampanji ta' l nkunu ta' kuxjenza u din li għadna kif għamilna kampanja li jisima li jisima for Roma for Roma il-ġlieda il kontra l-istereotipi eh, fuq livell lokali u naħdmu mal-autoritajiet lokali. Irrid ngħidilkom ukoll li jiena wkoll naqbel illi ħafna mill-azzjonijiet li qegħdin nieħdu ma kienux l-impatt li kien mistenni fuq livell lokali. Allura dak li tagħmel il-Kummissjoni issa huwa li nippruvaw nas nejnu fuq livell nazzjonal biex aħna inneħħu id-differenza bej Brussell u l-livell lokali. Peress li Damjan għala nixtieq ngħidilkom li jemma komunitajiet ta' Roma li aħna zorna f'daw l-axħar ġimat u koll iltqajna mal-awtoritajiet lokali u koll u fħafna minn daw iż-żjajjar kellna eh, kena il-punt ta' kuntatt magħna. Aħna monna Ferendari, monna Glina, konna Mehendiċ, Krajova, Simjan, Galarax, Budesti u Frumixan, konna Soldano, molna Oporul, morna f'żewġ postijiet oħra u nhar it tnejn ħammorru glux. Allura ħdin nagħmlu l-almutana biex fil-fatt ninfurzaw il-komunikazzjoni u din il-ħaġa li nkun naħdmu fl-imkien bej Brus Brussel u l awtoritajiet lokali. Edin nitkellmu fuq l-autorit lokali tal-fondi fl-Istat Membri biex nipruvaw noħol u dilajnuna dal-proċess ta' għajnuna teknika billi natu taħriġ u appoċ l autoritajt lokali kif fil-fatt ikollhom aċċess e, ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħina minna proċedura ta' tender biex biex inħarġu design, design NGO biex jibnu l-kapacitajiet tagħhom biex jidħlu f'dal proċess. Kwistjoni oħra li tqajmet kienet dwar kif nagħmlu rapporti għax intom is sold intom kontum dorid bil-rapporti not eh, oriġinali meta eh, eh, il-punti ta' kontatt ta' Roma jimlew kwestjonarju. Le, din mhix ħassir iżjed kif qed nagħmlu l-affarijiet taħna huwa differenti għax issa għandna xi ftit ta' setat iżjed bħala kommissjoni mill-li kellna qabel. Qabel ma konniex nistgħu jinstati membri biex jirrapportaw lilna għax fil-qafas tal-Unjoni Ewropea ma kienx hemm miktub biex l-Istati membri jirrapportaw l kommissjoni ġedaġi moti biex il-Kummissjoni tirrapporta l parlament u l-Kunsill. Allura lina li niġbru l-informazzjoni li kellna bżonn jew noħol u rapport jew mekkanizmu għal rapport kien kienet ħolma kera. Immissa per issa għandna netwerk ta' punti ta' kontat tal-Roma fejn għandna dialogu u l-adazzjoni tal-2015 ta' rakkomandazzjoni fil-fatt taħna <coughs> li fil-fatt jagħti loka rapportar issa l-proċessu miftuħ. Kull darba li aħna nniedu il-proċess biex nassessjaw stat membru aħna nippubblikaw b'mod miftuħ xi kwistjoni tħan rapportaw fuqhom u template u nistiednu lil kulħadd biex jgħin fil-proċess nas aħna naċċettaw shadow report mis soċjetà ċivili, mill-NGOs, kien hemm eh, tabib fl-Ungerija li ta' rapport kien hemm grupp ta' esperti li ta' rapport, anka l-esperti lokali li aħna għandna netwerk magħhom li nitkellmu fuq naħdmu fuq magħhom fuq kwistjonijiet legali. Dawn ir-rapporti kollha jiġu flimkien u għandna differ għandna tlet eh, laqat għal kull pajjiż, allura għandna 54, aħna niddeċidu l-metodoloġija kif ħanaħdmu fl-imkien u mhux id-diġi mux rappresentanti ta' diġi ġustizja biss imma fred tal-edukazzjoni tas-saħħa tad-djar eh, eh, tal-impjegi id-diġi skolla jkunu rappreżentati. Iġifiri il-proċess huwa trasparenti ħafna, huwa dettaljat ħafna u mhuwiex valur mhuwiex rapport ta' face value tal-istat membru, nista' nassigar, nista' nassigurakom dwar dan. Għanna strumenti legali fidejna, anka mill-missan l nistgħu n-niedu eh, każi kontra stati membri minħabba diskorsi ta' mibedi, mibeda. Ħames wara it-trattat tal-Lisbona inkunu aħna nistaw illi niedu eh, proċeduri kontra stati membri. F'dak li għandu xaqsam ma' razzizmu. Aħna bdejna ksur, kazijiet ta' ksur u ma nqodux lura mill għom daw u nista' ngħidilkom li hemm ħafna preparati bħala każi bħala moviment ħieles u it-talb fit-toroq Nassigurakom li kiku dal-familji kellhom mezziħor kif kif jiexu ma kienux iħallu id-djar tagħhom u kull u ma kienux imorru fil-postijiet fil, kollha li qegħdin imorru fihom. Iġifieri għalihom dan huwa mezz ta' kif huma isalvaw, mezz kif jgħixu. Jiena ma nistax ninforza lebda leġizlazzjoni jew azzjoni kontra nies jitolbu fit-toroq eh, fi stati membru imma jekk hemm liġi kriminali fi stat membru iva li stat membru jista imma sa fejna fjena ħafna stati membri minkejja li għedin jaħsbu fuqa mandomx din it-tip ta' liġi li qed innamlu aħna u li nippruvaw ngħidu ngħinu lil Roma biex jintegraw ruhom fis-sors. Biex bekk ma jkunux forsi jistaw ma jkollhomx għalfejn jgħaddu minn pajjiż għal ieħor biex joqogħdu jittalbu eċċetera. Forsi biex jistudjaw, forsi biex jaħdmu, ma mhux biex jittalbu. Daw kollha ħaqhom e, id-dritt li jaħdmu għal trattament indas, mhix kwistjoni ta' integrazzjoni, ja kwistjoni ta' opportunitajiet indaqs. Grazzi għatih. Grazzi ħafna għal din informazzjoni u għal prezentazzjoni daqshekk daqsek mill-qalb għal ħafna mit-tweġibiet. Sinjuri, fil-bidu kien hemm tliet membri biss eh, prezenti, jina kon daqsxejn li l-mux sejt nkun hawn ħafna imma issa kuntent li kienet diskussjoni sħuna u mhix l-ewwel darba li intu ngħid illi żewġ illi żewġ membri tar tar li ġej mirru ma tkellmu dwar dan. U naħseb f'dal-komitat u naħseb li ħaġa tajba. Grazzi lill-Kummissjoni edin fidejn tajba naħseb jena, imma għanna bżon nerġaw niġu lura għal dal kwistjonijiet għax qed nagħtu l-idea li qegħdin nivvalutaw sewwa daw l-azzjoni li qed isiru. U fid-dettall tal-istrateġija dwar ir-Roma, naħseb dak kien dibattitu tajjeb u għandna nerġgħu inżuruhom daw l-kwistjonijiet. Grazzi ħafna u issa ngħaddu għal punt li jmiss. Grazzi kollegi. Kollegi issa ngħaddu għal punt numru 13 dwar l-EMCDDA u għanna l-Alexis Guzdil, il-kandidat maħtur mill-Bord ta' ġestjoni tal-EMCDDA bħala direttur tal-imsemmi EMCDDA. Very pleased to welcome tuħ merħba l-sur Alexis Guzdil li huwa dal-kandidat. Ġi maħtur fil-Settembru skont l-artiklu tal-EMCDA, il-regolament tal-EMCDA, il-kandidat maħtur għandu jiġi minnu fieħ mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni u jawieġeb mistoqsijiet lill-membri parlamentari. Jiġifieri nagħti l-ewwel il-kelma lis-sur Gustil umbat il-koordinaturi tal-libe u kull membru parlamentari interessat. Iġifiri Sur Guzdil għandek il-kelma, grazzi ħafna. Kem ħaddixti sebat minn minuti, grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Chairman, sur President, Sinjuri. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina sabiħatakom u li tajtuni opportunità biex nippreżenta bħala l-direttur ġdid tal-EMC DDA il-programm tiegħi. Nixtieq ukoll nirringrazzjakom ħafna għall-interess b'saħħtu tagħkom fl-Aġenzija u għall appoġġ kull ma jmur ikompli biex kun hemm budget sostenibbli għall-Aġenzija. Eh, Dil-ġimgħa hija waħda speċjali fl-Lisbona għax hemm żewġ konferenzi dwar id-drogi u t-tini waħda l-ikbar waħda hija l-ewwel konferenza Ewropea dwar eh, addizzjonijiet l-oħra edin iċċelebraw il-20 sena tal-monitoraċ fir dan l-MCDDA nixtieq nitkellem fuq l-isfidi l-ewwel tal-Aġenzija. Hemm tlieta prinċipali l-ewwel. L-evoluzzjoni tal-fenomenu ta' droga, it-tieni huwa l-evoluzzjoni tal-kuntest istituzzjonali u t-tielet huwa l-evoluzzjoni tal-organizzazzjoni l-odda l-ewwel L-ewwel karatteristika hija il-karatteristika f'dawn l-aħħar 20 sena hija li żdiedet bħala komplessità drogi saru għal reati organizzati bħala komodità, speċja jiġifieri iżdaw is-sustanzi psikoattivi dan għadhom teddida s sigu ta' volja ma tanċitru anka l-internet kellu rwol importanti fħaddaw l-axar 20 sena u għet jizdiet kull ma jmur jizdiet fuq dak għandu xaqsam ma' produzzjoni fuq bejħ, traffikar u konsum imma anka għat-trattament u l-prevenzjoni. Qed nitkellmu fuq sigurtà ma jfissirx li rridu niffaċċjaw sfidi importanti fl-Ewropa. Il-parti kbira tagħhom għandhom x'jaqsmu ma mart li huma relatati ma, ma drog nixtieq infakarkom fl-Europa disajn ruħi mutu kull-jum minn min overdose. Edin kullum kien id-drog, specialment grazzi għall-internet speċjalment it-tweġbit kbar li saru mill-istati membri dwar l-offerta ta' trattament naħseb fissin sin design kien hemm elf ruħ jiġu trattati għal-metadon u l-lum għanna 750.000 li għet iġu trattati. Allura tistaw taraw id-daqs tal-isforz tal-Istati membri fl-appoċ ta' istituzzjoni tal-Ewropej kien importanti ħafna, specialment bl-istrateġiji ġodda, imma għal ċerti pajjiżi u ħafna ċittadini sara allura priorità iktar baxxa ma tantxin twera dal-periklu. Issa, dwar dak l-istituzzjoni żewġ punti fuq il-qafas legali għal deċiżjoni tal-Kunsil dwar sustanzi psikoattivi li huwa importanti ħafna mhux għal li CDDA imma l-Unjoni Ewropea għax għandha x'taqsam ma' sistema ta' ta' early warning hija l-unika fid-dinja memx ekwivalent li MCDDA għandhom ruol gwida fuq livell internazzjonali u t-tieni punt huwa li huwa importanti ħafna f'dak li għandu xaqsam mal-verifiki tal-impatt. Hemm ukoll l-evoluzzjoni ta' situazzjoni fl-Unjoni Ewropea u impressjoni kbira fuq l-Unjoni Ewropea biex tagħti iktar liċ-ċittadini tagħha. Fl-istess ħin aħna eh, kollha qegħdin jgħidulna fuq mod internazzjonali rridu nagħmlu iżjed u t-tielet sfida hija dik għall-organizzazzjoni nfisha. Illum hemm ċertu riskju għas sostenibilità tal-Aġenzija u x-xogħol minn tagħha. Nixtieq nagħtikom ċerti fatti. Bej l-2014 u sa tmiem l-2018 li MCDDA tkun telfet 10% tal-workforce tagħha tal-personal. Kien hemm tnaqqis kbir fil-budget u fl-istess ħin hemm iżjed talbiet tal-informazzjoni Aħna għandna bżonn naħdmu iżjed f'ċerti areas waqt li għandna bżonn iktar kompetenzi ġodda. Allura huwa modell li huwa effiċjenti ħafna u effettiv ħafna kien hemm ħafna evalwazzjonijiet esterni li jikkonfermaw dan imma dan modell issa qiegħed ta' pressjoni u għandna bżonn nadattawh u għal din ir-raġuni qed nipproponi għal bord tal-ġestjoni tal-EMCDDA ġimgħa ilu biex sa Diċembru tas sena d-dieħla jippreżentaw eh, strateġija eh, sal-2025 bil-tlet komponenti il-klijenti, servizzi u risorsi. Dwar klijenti, customers, qed niproponi biex nafsu fuq ix-xogħol fuq tliet gruppi ta' klijenti biex jiġu trattati b'mod indaqs. L-istituzzjonijiet Ewropej għanna li huma li jwettqu l-politika, il-policies u l-professjonisti fil-kamp ta' drogi u dan qed nipproponi nagħmluh minn ċentru ta' informazzjoni ta' talim EMCDDA milli u ssir għall-aġenzija illi tagħti il-servizz mhux li nibtlu l-mandat dan ifisser illi irdik li s-servizzi jkunu iżjed proattivi li klijenti nixtieq nagħti iżjed eh, analiżi ta' riskju fih dan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u dawk li jwettqu d-deċiżjonijiet li jirdu d-deċiżjonijiet u nagħmlu eh, eh, bilanċ bej il-provvista u t-talba dinja parti, parti mid-DNA tal-organizzazzjoni tagħna u nieħu kont ukoll ta' dimensjoni esterna tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea li hawn wkoll importanti fl-erja ta' drogi. It-tielet element tal-istrateġija dwar ir-risorsi hija erja fejn il-Parlament Ewropew speċjalment dal kumitat u nixtieq nirringrazzja għal darbohra dejjem ta' appoġġ minn qawwi l e mcdda li jinkludi E, iżjieda sostanzjali fil-budget tas sena d-dieħla. Jiena nifhem li d-direttur bħalissa jisur Götz qal li ħajkun l-aħħar darba li ħansemmu din il-kwistjoni d-dim dan il-komitat imma <laughs> jiddispeċini se nissokta insemmih kooperazzjoni miqrib magħkom. Risorsi jfissru ottimizzazzjoni u nkompli bix xogħol tal-predeċessur tiegħi imem limiti nistaw naslu għalih. Inżid ukoll is-sinerġiji ma' l-Aġenziji Ewropej, speċjalment l europol imem oħrajn ukoll u l-imsieħba internazzjonali tagħna u nkomplu natu nħankomplu nagħti attenzjoni partikolari l kooperazzjoni fil fil il, f'dawn iċ li hemm fl stati membri tar-Radox u nassiguraw ruħna illi l-mezzi jkunu hemm fuq livell nazzjonali u jibqaw sostenibbli. ċerti pajjiżi għandhom ċerti sitwazzjonijiet eh, sfidanti ħafna, naf li aħna l-koll qegħdin f'sitwazzjoni fejn eh, il-budget tal-istat edin jitbaxxew u hemm prioritajiet oħra ma s-sistema ma tistax taħdem jekk l-istati membri ma jkomplux iżommu anzi jiżviluppaw is-sistema. Fl-aħħar, xem Eh, qoddimna xejn fuq il-mejda għal-Parlament Ewropew. Hemm tlet passi jew attivitajiet prinċipali fuq il-kooperazzjoni kollha li aħna għandna fih dan mal-kumitat li jbew il-kumitati l-oħra. L-ewwel nipproponi li niedi fi frar bilan li nippreparaw l-strateġija fuq medda ta' żmien twila daw it-tlet gruppi ta' klijenti niġu lura biex nikkonsultawkom fuq is-suġġetti l-kwistjonijiet imma wkoll il-format u t-tipi ta' servizzi li jintom tixtiequ titkomplu tirċievu. Nixtiequ sempliċement najdu illi l aġenzija ta' l-axar sentej ġiet mistiedna u għenet ħafna mill-axar 10 snin biex u xol tal-Parlament Speċjali b'kooperazzjoni ma' dal-Kumitat u nixtieq nirringrazzjakom għal darbora tal-istedini tagħkom u tikkonsultawna. Mela, dak li huwa ġdid ukoll fl-2017 se jkun hemm eżerċizzju ta' analiżi prospettiva x'nemmen l-Aġenzija għandha bżonn tħares lejn il-futur u tipprova timmaġina mhux tibassar imma tirrifletti fuq il-fenomenu ta' drogi fil-futur u se nkompli bl-isforzi tiegħi biex nagħti biex nefa aħjar responsabilità u gvernanza waqt dinżom, oġettivita u neutralità tax xogħol tal-Aġenzija. Il-viżjoni strateġika li se tappoġġana u li nixtieq niżviluppa iktar biex nsaħħaħ ir-rwol ta' l-EMCDDA u tkun tista' ukoll tikkontribwixxi għall-Ewropa iktar b'saħħitha. Sur President, Sinjurina perswasi li l emc DDA se għati iktar valur miżjud jekk ikun jista' jifhem aħjar u jindirizz aħjar il-bżonnijiet tal-partit kollha interessati Ir-rabta li hemm bejn li hemm CDDA u l-Parlament Ewropew, speċjalment permezz tal-rabta privileġġata mal-Komitat Liber juri dan il-valur miżjud u għalhekk tistaw taflu fija biex nsaħħu din l-kooperazzjoni niskuraw il-servizzi provduti mill-MCDDA jgħamlu differenza għalikom u għax-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna ta' attenzjoni tagħkom.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 Boni, jina kontent ħafna li għana din l-opportunità illi inres u dan il-mistoqsijiet li sur Alexis Gustel għax l-IMC DDA jaġenzija importanti ħafna rwol fuq sorveljanza u rapportaċ fuq problemi ta' drogi provista u talba fl-Ewropa u l-ħiliet xjentifiċi tagħha eh, ta' u l-frott minn mindu mafqa. Jiena kelli opportunità tajba ħafna nikkoopera bid-direttur attuali eh, attwali Sur Wolfgang Guza xina rapporter fuq proposta regolamentazzjoni fuq sostanzi ġodda psiko narkotiċi għalek din il kollaborazzjoni kienet tajba ħafna u nittama illi l-istess ikunu kol ma' direttur il-ġdid. Grazzi ħafna rappresentazzjoni tijak u grazzi u kol tal-li tajtna din l-informazzjoni li intu l-istaff ta'kom se t-presentaw bħala strateġija fuq medda twila ta' żmien mill-2015 għax għandna bżonna fuq livell Ewropew u hija importanti ħafna wkoll għall-istati membri għal pajjiżi stess fuq livell nazzjonali biex ikunu jafu illi din strateġija teżisti u l-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Istati membri dejjem se tikber u tissaħħaħ u ġib maħħa riżultati pozittivi ħafna. Fil-qasam ta' drogi. U grazzi ħafna ta' din informazzjoni. U għandi żewġ mistoqsijiet bħala rapporter fuq dawn l-rapport il-ġdid ta' sostanzi Għana nasbu kol u nafu dan huwa suġġett importanti ħafna tista' tina forsi xi informazzjoni fuq ix-xejriet il-ġodda l-iktar reċenti fil-Polonja dan is-sajf. Kenna rata li waslet l-qoċata tagħha ħafna nies l-isptar, l-mumma l-kummenti tiegħek fuq dan ix xejrit il-ġodda nix jissa t mistoqsija tiegħi fuq l-Aġenzija tal-ġnus Mauda fl-opinjoni tiegħek. xemson isir bħala aġġustament neċessarju fil-politika globali fuq id-drogi. Suppost ikun ir-riżultat ta' din il-konferenza importanti li se jkollna u l-Ewropa għandha bżonn għandha dmir illi tipprepara l-pożizzjoni tagħha u l-opinjoni tagħha tkun attiva matħul dawn id-diskussjonijiet. Suġġerimenti tiegħek li huma? Grazzi. Mr. Boni. Grazzi ħafna Sur Boni u għall-essendi Birgit Sippel. Fawzit. Grazzi ħafna Sur President. Is-suġġett ta' droga ilu jakkumpanjana bħala suġġett serju ħafna. Naħseb nistanajt illi mawx nuqqas ta' droga Zgur li le, għanna ħafna drogi illegali fis-suq, ħafna sigaretti illegali u koll wanka alkohol, qed nagħmlu distinzjoni ċara bejn il-drogi serji, drogi inqas serji, drogi sintetiċi dawk li mhumiex sintetiċi li għandhom effetti iktar b'saħħithom mill-drogi konservativi dawk li l anafobijom għandna ħafna abbuż ukoll. U fil-fatt jiena naqbel ma dak li għal missur Boni f'dawn f'dawn il-loqsma Flima wieħed minnhom hemm bżonn li nagħmlu iktar enfasi. Jiena mhux qed nitkellem biss fuq dak illi qed nagħtuh importanza u rwol partikolari, ġifieri dejjem nippruvaw naraw fejn hemm attivitajiet kriminali kif nistgħu niġġeldulhom minħabba naturalment li eh, traffikar ta' drogi hija xi ħaġa li hija ta' gwadan għal dawn il-kriminali u l-konsum u l-abbuż ta' droga x'nistgħu nagħmlu sabiex nissiltu kontra din il-problema u hemm miżuri psikoloġiċi u tal-mediċina illi wieħed jista' jimplementa fuq dawk in-nies li fil-fatt abbużaw mid-droga, forsi ħalli naħdmu ktar fuq il-prevenzjoni u dawk li kienu jabbużaw mid-droga li jixtiequ fil-fatt jitbedu minn dan il-vizzju. Dan mhux minħabba xi kundizzjoni fiżika, iżda il-fatt li wieħed jitbied mid-droga din hija minħabba illi dawn in-nies li kienu jabbużaw mid-droga ikunu konsidrati bħal nies li huma dajfa, bħala nies li m'għandhomx rieda u jkunu esklużi mis-soċjetà u ġudikati. U allura dawn huma ħafna mistoqsijiet illi għandi f'moħħi u jiena nixtieq instaqsik sabiex inqassar f'assena u sentejn li ġejjin. X'ħajkunu l-prijoritajiet tal-Aġenzija tagħkom u għall-Aġenzija l-oħrajn fuq xiex taħsbu illi fil-fatt tistgħu tikkoperaw l-iktar mal-Aġenziji l-oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna żewġ membri oħra li jixtiequ jieħdu l-kelma. L-ewwel il-kelma lil Thomas Grazie ħafna, President. Grazie u kol tal liġej tal-nek u dim il-komitat tana u billi bdejt l-sqarrija tijak billi għat illi tixtiq torbot ma xogħol li għamel id-direttur Wolfgang Götze. Kien personalità simbolu din il-ġlida kontra id-droga u it-teddit li jiġi mid-droga u għalek jek tixtiq tagħti segwitu li l-ħidma tiegħu inti tista' issir is-simbolu għas-snin li ġejjin. Jina rajt ħafna fuq hekk qabel ma ġejt, jiena l-estate ruħi għal din il-laqa biex ikun naf minn kien ġej hawnhekk u inti għandek reputazzjoni tajba ħafna. Imma issa nixtieq niġi għal mistoqsijiet tiegħi Is-Sorboni tkellem fuq xejri di ġodda f'dan il-qasam. Jina kont f'Malta fis-sajf u kont sorpris għax ħafna nies ġew fuqi u offrow li drogi ġodda rekreazzjonali. Ħnajdu l-amek u kont x'naqra sorpris illi x-xejra isa dejjem tiżdied. Flok titnaqqas. Jiena ħdimt fil-Fakultà ta' Teoloġija bħala volontarju fit-toroq u rajt fl-2012-2013 xejra dejjem tnaqqas ta' min jabbuża mid-drogi. Ġifieri kien hemm tnaqqis dan l-abbuż, imma reċentement forsi ma konniex nagħtu biset importanza u wissa in-numru żdied speċjalment fost iż-żgħażagħ u għalhekk naħseb li din l-istrateġija hemm bżonn tkun għal 15-il sena ġifi tal-2030 biex hekk l-istati membri ikunu jafu li ma triq suppost jieħdu għax iċ-ċirkostanzi nbidlu ħafna taw l-aħħar snin ħames snin ilu tkellimna fuq il-kontrabandu ta' xi drogi sintetiċi lejn il-Ġermanja mir-Repubblika Ċeka u illum qed nitkellmu fuq drogi sintetiċi l-ġodda illi mhumiex abbażi ta' metafamina imma ba imma sostanzi ġodda li qed iżviluppaw ruhom u għandna bżonn nadattaw leġislazzjoni tagħna. Għax huma sostanzi noċivi anke jekk mhumiex drogi Nixtieq issa nġatini mistaqsija tiegħi. Għal daw kolla li segu s-sitwazzjoni inti ġa semmejt li l-beħ ta' drogi għax drogi ovvjament hemm il-beħ tagħhom fuq l-internet mhux fit-toroq neċessarjament it-tifel tiegħi ta' il sena kienet jiddiskuti miegħi fuq kif it-tfal l-iskola qegħdin jitkellmu fuq fejn jistaw jisibu l-marijuana jew l-kannabis. U għalhekk nixtieq insaqsikom jekk kienx favur il-legalizzazzjoni tal-kannabis jew ta' drogi li huma abbażi tal-kannabis. Għax nafu li għal parti mill-popolazzjoni li tista' tkun il-bidu għal abuż ta' droga Umbat nixtieq inkun naf kif taħsiba int fuq is-sitwazzjoni tal-beħ ta' drogi fuq l-internet għax hawnhekk qegħdin naraw żieda sostanzjali. Niġi għall-aħħar punt mela. xta' innessa għall attenzjoni tiegħek. Ġifieri jekk għandkom pjan biex t-modernizzaw l-aġenzija tagħkom. Kif tixtiequ ġifieri fermu lil pubbliku. Meta jiena ġejt fil-Portugal u rajt l-Aġenzija, għat li forsi jentom son tkun attivi fi netwerk soċjali, forsi kolkom profil iktar li wieħed jista' jaraħ iktar ċar fuq l-internet għax l-informazzjoni miex eh, bżiet, speċini klod li tawalt ħafna. Imma taf illi mhux dejjem jiena użajt il-ħin allokat tiegħi għal-kelma ma tantx tkellim tlaqas fuq il-migrazzjoni ma dan huwa punt li huwa importanti ħafna għalija. Grazzi ħafna. Tiddejjem iżom fil-qosor però anke jekk ma titkellimx fuq oqsma oħra dispeċini. Imma naf li inti interessat ħafna fuq dan is-suġġett. Issa Carlos u mbagħad ukoll hemm Anna li saqsiet Umma, s-nara il-lista issa, Carlos, nadilek il-kelma. Chair, I don't... Grazie ħafna, Sur President, mux mistoqsit minna mela ħatijaj, imma nishtiq nil-qal mistidentana u nawgurali kull xorti u fil-karika l-ġdijt naqbel ma' Thomas illi kellek predeċessur tajjeb ħafna għax Volven Goetz jabba personalità importanti ħafna u Pero int għandek reputazzjoni tajba ħafna u jina kontent ħafna b'dak li smajt mill-prezentazzjoni tijak. Mm xaħat bħalek bil-kurrikulum tijak, bil-esperienza tijak, aħna nifmu li inti taf fuq xaħat qed titkellem jekk għandu jkun. U jiena kuntent ħafna li semmejt l-addizzjoni u l-imwiet mill-overdose, ġifiri aħna qed narawa bħala problema tas-saħħa fl europa li għan indirizzawa. Jiena kont kuntent ħafna nisma' dak li għattint fuq il-fenomenu li dejjem jinfirex u intkellimt mod speċifiku fuq l-internet u fuq id-drogi sintetiċi, drogi il-ġodda li qed jinfirxu fost isasaħ u inti ma l tkellimt minn laqli fuq il-budget. Fil-passat, il kumitat Libe appoġġa ħafna l-Aġenzija tiegħek u fil-futur da se jkun il-każ ukoll, nafskur, imma huwa ovvju li inti għandkom ħafna responsabilitiet u dmirijiet ma tantx għandkom ma tkomx biżejjed staff u laqqas flus u għalhekk il-politika ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-Aġenzija jien nista' nifhimha imma meta nitkellmu fuq l-Aġenziji iż-żgħar jekk napplikaw ir-regoli b'mod għamil ġifieri mingħajr niffokaw kif suppost, nkunu qegħdin nagħmlu ħafna ħsara fuq l-operat ta' aġenziji tajbin ħafna bħal tiegħek. Għalhekk mhux biss bħala MEP imma bħala membru mill-Portugal nixtieq nawguralek u noffri l-għajnuna tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna dik il-kontribuzzjoni. Issa Anna Gomes. Jina wkoll eh, niġi il Portugal u l-mistoqsija tiegħi għadin jekk qed l-istati membri ġifiri mhux il-mezzi tal-osservatorju imma il-mezzi tal-istati membri u mish biżejjed biex jiġildu kontra l-importazzjoni ta' drogi dawk tradizzjonali jew il-ġodda dawk sintetiċi. F'pajjiż bħal Portugal mod partikolari fejn intkom għandkom l-uffiċċju tagħkom, is-sede tagħkom, qegħdin taraw dawn l-isforzi qed iħallu l-frott Il-mezzi disponibli huma biżejjed? Jew l-oppost huwa veru u għadin taraw morru l lura. Meta l-istati membri jitkellmu fuq it-tisħiħ tal-frontieri esterni u jaxixxu motu traġus kontra l-persuni għandhom sonna ħarsin, qegħdin jagħmlu dan Eh, li suppostjamu ċifiri ċifieri jħarsu l-frontier esterni tagħna mill-importazzjoni ta' kull tip ta' droga. Grazzi ħafna Anna, eh, mistoqsijiet interessanti u kummenti interessanti forsi tista' tirrispondi ħames minuti, sitt minuti kux possibli possibbli jekk jogħġbok. Thank you, Mr. Chairman. Um, I will take... Grazie ħafna, Sir President. Ina sen l-mistoqsijiet waħda wara l-oħra ma sanaġel. naġel. Għal Sur Boni, Laurent, grazie ħafna. Jina nix nġib żewġ elementi pala risposta, fil qosor ħafna. Fuq ix-xejrit il-ġodda kif tafu s-sena l-oħra kienem mija u u, sustan, u wahda sustanzi ġodda u l ti komplu. U l ġemali li għaddit li MC DD Day uffiċjalment mitluba illi tibda bil-valutazzjoni ta' riskju għas sostanza li ġida se niprovdu darwaqt ma t-tini mistoqsija kienet fuq lungas. L-EMCDDA u mandat taħħa miex biss miex biss mhux biex toħroġ politika imma tagħti appoġġ informazzjoni u jekk il-kollegi tiegħi u jien kellna din ix-xogħ għalhekk kieku naqblu li jkun importanti li jkollna l-Unjoni Ewropea li twassal nitkellem bleħen wieħed u naf li l-Kummissjoni Ewropea jattiva ħafna mal-presidenzi biex tkun tista' tilħaq l-anijiet tagħha. Naħseb xaqa waħda tkun illi il-politiki fuq l futur u fir-reġuni kollha tad-dinja rridu jkunu iktar basi tal-profi u li hemm CDTA tikkontribwixxi parzjalment għad dan permezz tal-appoġġ għal proġetti finanzati mill-Unjoni Ewropea bħal proġetti eh, fil-Asja ċentrali u fil-Amerika t-isfer u l-aħħar punt dak li jkun importanti ħafna huwa illi jekk tiġu biex titkellmu bleħen wieħed inkunu nistgħu nippromovu promovu dan l-approċ bilanċat komunitarju, dan dinja referenza l-ħafna reġuni madwar id-dinja, l-ħafna pajjiż u l-ekwa importanti nkunu konxu tal-fat li din ir-referenza mżon tkun promossa iktar milli attwalment. Issa niġi għal mistoqsija ta' Sinjura Sipil, meta nitkellmu fuq il-futur, ma nistax ngħidilkom dak li se jiġri fil-futur, u għalhekk proponejt li nagħti bidu analiżi prospettiva ta' teddit illi jiġu sal-2025 naqbel ma' Sur Zahovski, Iva, 2025-2030 forsi, u waħda mill-affarijiet li nixtieq niżviluppa iktar hija l-disseminazzjoni ta' informazzjoni aħna għanna portal tajab ħafna Ma ma nafx jekk il-portalu waħdux bizzed biex nifaċilitaw din il-ħidma diġa bdejna eh, proġett kollaborazzjoni mal-Balkani tal-Punent biex nagħtu taħriġ fuq kif nistgħu nużaw kif jistgħu jużaw il-portal tal-aħjar prassi. U ta' nitkellmu mbagħad fuq taħriġ dawn l-azzjonijiet nixtieq insemmi pala replika l-Snjura Sipel li aħna għanna kooperazzjoni xkontet kienet t-saqsija ma' min kopera, ma' aħna għanna kooperazzjoni ma' DGs oħra, ġensiji oħra u organizzazzjoniet internazzjonali ma' per esempio nixtieq nisħaq l-inizjattiva li kellna reċentement li jiena mbuttajt ħafna li naħdmu mal konsil tal-Ewropa biex nivalutaw ix-xkil legali l-implementazzjoni ta' programmi ta' sostituzzjoni fil unjoni Ewropea ta' kura għax ċerti reġuni, ċerti stati hemm xkiel illi qegħdin ikunu ta' dannu għal dan il-programmi ta' kura. Lissu Zehovski qegħdin nitkelmu fuq xejriet il-ġodda jina naqbel miegħek illi eh, s-suġġett huwa kumpless ħafna U wieħed mill-elementi ta' diffikultajiet jgħal perċezzjoni għax jekk nidunaw pereżempju li mija situazzjoni fuq dawn il- eh, sostanzi psikotropiċi il-ġodda kif għadna fil-konferenza tagħna l-indikaturi ma jistax riflettu sew din l-informazzjoni għadna naħdmu dan huwa wieħed mis-suġġetti tal-konferenza kif kontet najt u għalek u kolet nifakaw fil-ħidma tagħna skont l-opportunitajiet. F'Novembru, per eżempju, se jkonna sessjoni ta' ġurnata eh, biktar mill-45 osservatorji nazzjonali fuq nisa u drogi biex nisploraw u din kwestjoni eh, ta' sessi biex naraw jekk ix l-istess ma' kienet qabel, ma nista' ngħidilkom nista' issa xejra ġdida li hija problematika f'ċerti pajjiżi hija il-problema ta' irġiel ir-riġiel ta' ċerta età anzjani ġifiri li jodu l-pensjoni li għandhom ċerti problemi għadin irdin sejpu din ix xera bat kien hemm mistoqsija fuq l-internet u l-modernizzar tal-aġenzija għal dik li għal-modernizzar tal-aġenzija deċa bidejna u aħna jenna se nappoġġa kull modernizzar imma sissa ma mhux aħna stess qed nagħmlu dawn il-kampanji ta' prevenzjoni nistgħu nbidlu dan ik ikun hemm fil-mandat fil-futur ma nixtieq mal-kollegi tal-Europol nitkellem fuq għax hemm unità ġdida taħdem fuq l-internet u wieħed mill-kummenti ma kienx kritika ma kienet mistoqsija minn bosta nies forsi tafu illi aħna da darba darbtejn tu internet snapshot exercise u nisajdu li tajab intkom identifikajtu Eh, xi lufta ta' fuq l-internet imma stajtu taqluhom da mhux il-mandat tagħna imma billi hemm unità fil-Europol anki jekk huwa terrorismu terrorizmu forsi fil-futur nkunu nistgħu nistabilixxu sinerġiji. Nikkonkludi eh, billi nirringrazzja s-Sur Kwelo tal-appoġġ tiegħu u u ovvjament nirringrazzja l-membri l-oħra tal-Komitat u l-Sinjura Gomes nixtieq ngħidilha illi aħna maħniex qed nivalutaw il-politika tal-Istati Membri imma l-Portugal għandu vantaġġ kbir għax jivalutaw lilhom infushom u għalhekk il-Portugal għamel eh, valutazzjoni tajba ħafna tal-istrateġija nazzjonali u riżultat ma pjuttost pożittivi. U naf l il-Kumitat kellu u qed ikollu rwol importanti ħafna fuq dawk li huma l-kisbet ta' dawn l-aħħar 20 sena fil-qasam ta' kooperazzjoni Eh, fil-qasam tal-ġudikatura u eh, fil-fat hemm ukoll iċ-ċentru mawk illi miex istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea imma sat membri huma attivi ħafna huma wkoll eh, qed jiksbu riżultati tajbin u aħna qed nikkooperaw magħhom. Grazzi ħafna President. Um, Grazzi ħafna Sur Gvil. Naħseb li verament kien prezentazzjoni tajba u kompleta. Nirringrazzjak tal-li fil-fatt ipparteċipaj f'dan id-dibattitu nerġu nagħmlu follow-up mal-koordinaturi. Nirringrazzjalkom iżis kollegi ta' dawn il-mistoqsijiet daqshekk komprensivi li saqsejtu lis-Sur Gizdel. Issa ngħaddu iżis kollegi għal punt 14 tagħna fuq l-aġenda illi huwa punt dwar l-att tas-suq uniku diġitali. Dan huwa suġġett importanti ħafna illi għalih aħna ingħatajna l kalma il-Kamra 54, aħna rajna s-Sorboni kien mażul bħala rapporter għal din l-opinjoni dal-waqt ħajkun mana wek fuq il-podium u nixtieq nistieden l-Sorboni sabiex jagħtina l-opinjoni tiegħu fuq dan id-dossier jiena kif intqal fil-fatt naf li dan huwa suġġett importanti ħafna intom tistgħu tifmu Illi dan id-dossier għandu ħafna implikazzjonijiet għal konsumaturi aħna m'għandniex ħafna u ħafna ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Għandna biss 20 minuta sabiex niddiskutu dan is-suġġett minkejja l-importanza tiegħu ġifieri nixtieq ngħidilkom nitlobkom sabiex tkunu disċiplinati fid-diskorsi tagħkom għandna il-pjaċir li għanna s-Sur Nimen sawek u kol minna tal-Kommissjoni li huwa prezenti nixtieq nisiden l-Sur Boni li ħajtina ġornament ta' dak il-ġara min-naħa tal-Parlament Ewropew dwar id-dossier mbagħad fix-Shadow Reporters. Nitlob li kollegi sabiex titkellmu fil-qosor dan mhux ħajnaqqas l-importanza ta' dan is-suġġett minħabba li aħna nafu li verament dan huwa suġġett ta' priorità. Issa nħalli fidejk Sir insomma, grazzi ħafna Sur President aħna bħala kumitat responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet li huma inklużi fl-istrateġija protezzjoni tal-informazzjoni kif ukoll drittijiet fundamentali tal-bniedem, ċibersigurtà, liġi kriminali, liġi u forzar, terrorizmu kif ukoll pornografija ta' tfal. Jena nixtieq li nifokka l-opinjoni tiegħi fuq dawn il-kwistjonijiet u dawn is-suġġett u naħseb li huwa importanti ħafna li nibatu messaġġ ċar min-naħa tal-Kumitat tal-Libe ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw l-soluzzjonijiet li aħna t-nizviluppaw skont l-istrateġija ħajkunu skont il-reġizlazzjoni tal-protezzjoni tal-informazzjoni ta' fl-istess ħin jiena naħseb li rridu nifmu li hemm bżonn ta' ċertu bilanċ, bilanċ bejn id-data protection bħala dritt fundamentali u ċertu possibilitajiet li nridu noffru għall-iżvilupp tal-kumpaniji intom taħsbu li fil-fatt għarridu naraw eżattament kif ħanaħdmu iktar fuq il pozizjoni ta' informazzjoni personali jekk inħarsu li l-istrateġija ċertu elementi importanti ħafna. Per eżempju, kif nistgħu nipprovdu sigurtà fuq l-internet aħna bħalissa qegħdin nipprovdu ċertu mistoqsijiet iżda fl-opinjoni tagħna ċertu mistoqsijiet u suġġerimenti li ma miżuri nistgħu nużaw kif nistgħu nsibu bilanċ bejn is-sigurtà u l-ġlida kontra ċiva kriminalità l-kontenut legali fuq l-internet fl-istessin permettu li jkun hemm ċirkolazzjoni ħieża tal-informazzjoni u tal-espressjoni, espressjoni ħilsa tal-opinjonijiet issa kif dan jorbot mal-ekonomija tad-data u kif nistgħu u wkoll kwistjonijiet li huma importanti sabiex inkomplu nsostnu dan il-bilanċ minħabba ejja niftakru li qabel ma bdejna naħdmu fuq l-Internet of Things kellna ħafna sistemi tal sistema tas saħħa elettronika per eżempju u kollha kemm huma f'kollha kemm huma aħna diskutejna kemm importanti li aħna nipproteġu l-informazzjoni personali, ġifieri dan mhuwiex kontradizzjoni mal-ekonomija bazzata fuq data, iżda naturalment aħna rridu nappoġġaw l-ekonomija bazzata fuq id-data e kif aħna għamilna fid-diskussjoni li kellna ma' Libe u Kumitat ta' Litre fuq l-ajsa numru 2 li kien importanti ħafna li aħna fil-fatt nimplementaw l-opinjoni tal-libe fuq dan il-punt. Issa jina naħseb ukoll li meta qed nitkellmu fuq ċertu problemi li għandhom ma mal-iżvilupp tal-kumpanija aħna rridu nifhmu wkoll illi matul is-snin li ġejjin ħajkollna naħorġu soluzzjoni ġodda għal privacy by design, privacy by, privacy by default. Dawn huma soluzzjonijiet li aħna rridu nikkonsidraw. Parti minn hekk aħna Eh, tkellimna wkoll fuq l-interoperabilità u naħseb li għandna sqarrija ċara, pożizzjoni ċara dwar il-proġett tal-interoperabilità. Apparti minn hekk għandna ċertu riformi wkoll fuq l-amministrazzjoni pubblika u servizzi pubbliċi ġifieri aħna rridu naraw kif li governmentu u li demokrazi jistgħu jkunu implementati minnaħa. naħa qegħdin nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni, iżda fl-istess ħin aħna jidu naraw kif nistgħu nagħtu l-opportunitajiet lin-nies sabiex jipparteċipaw u jaraw il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, aħna rridu naraw li jkun proċess iktar trasparenti, ħaġa oħra għandha x'taqsam mal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi. Jiena riflettejt u analizzajt dawn l-aspetti lest li nqis naw moħra il-fatt illi nista' nippreżentalkom il-proġett dan fil-fatt ħaj sir tiktar kmini mill-li pjanajt u jiena dal-waqt ħan organizza laqa ma' Shadow Reporters u les li kopera ma'kom il-kol minħabba li jina nemmen li permezz tal-kooperazzjoni aħna nistgħu verament inħejju opinjoni tajba mill-perspettiva tagħna dwar l-istrateġija tas-suq waħdini diġitali. Intom tafu illi l-abbozz tal-opinjoni għandu jkun għandu jkun ippreżentat f'Ottubru fit-19 Ottubru fis-26 ta' Ottubru tistgħu saddan id-data tistgħu tibgħatu l-emendi mbagħad nivvutaw fl ta' Diċembru. Forsi tafu wkoll li r-rapport ġenerali fuq din is-strateġija tas-suq waħdini diġitali bħalissa tkun ippreżentata flimkien mal-opinjoni tas Sur Kallas li huwa membru tal-Parlament mill-Kumitat Imko li prezenta din l-opinjoni lilna wkoll. U da fil-fatt huwa punt importanti ta' referenza għad diskussjoni tagħna. Grazzi ħafna lis Sur Boni dan kien l-ewwel abbozz jien għandi l-opinjoni u dimi fil-fatt diġà kelli l-onor u pjaċir naqra dan ir-rapport u nistieden issa li shadow reporters biex nara jekk jixtiequ jitkellmu. Mario? Skużani, Mario, għana l Silvi Ivan l-ewel un Mario. Skużani, Silvi. Iva, grazzi, Claude. Jina nishti eh, nitlob skuża maħabba li xedew rapporter sur Pavel Wam Sifer palissa u talab nisa biex nippreżenta l-opinjoni tiegħu għalhekk jiena qegħdin qiegħda nsaqsikom sa biex nitkellem jien fissmu. Fissem mis sur Pavel jiena nixtista nikkonferma li l-grupp tagħna qiegħed jistenna bil-ħerqa li jaħdem flimkien ma' Sur Bonju Shadow rapporter fuq din l-opinjoni tant importanti. Aħna nilqgħu l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea li jixtiequ joħolqu l-istrateġija ta' suġġett ta' suċċess tas-suq diġitali. U aħna qegħdin naraw li fil-fatt aħna nistgħu naraw li ninkludu aħjar din is-soċjetà fil-kontest tas strateġija aħna qegħdin naraw li qed nagħmlu ħafna affarijiet fuq livell diġitali rridu naraw li l-bidliet li qed ikunu proposti jkunu ta' benefiċċja ċittadini kollha u qed jirriflettu fl-istessin il-valuri Ewropej. Il-ħarsien tal-privatezza ta' ċittadini Ewropej hija xi ħaġa importanti ħafna għall-grupp tagħna fil-komunikazzjoni dwar is-suq diġitali waħdini l ewropa l-Kummissjoni qiegħda tgħid illi l-ekonomija tad-data li hija bbażata fuq trio ta' teknoloġiji ġodda il-cloud computing u anka l-Internet of Things u fl-oħrajn ħatkun xi ħaġa importanti ħafna għad kabbir ekonomiku u kompetittività fl-Ewropa fis-snin li ġejjin apparti minn hekk aħna qegħdin nappoġġjaw l-inizjattiva tal-flus ħieles ta' informazzjoni ta' fl-istess ħin aħna rridu naraw li l-protezzjoni tal-informazzjoni s-sigurtà jibqgħu verament soti ħalli nipproteġu din l-informazzjoni kollha il-kumpaniji li qed jipprovdu dawn is-servizzi digitali għandhom ukoll jaraw li dan ħajnbena fuq livell ta' żvilupp u rridu naraw illi fil-fatt dan ikun ukoll qed jgħinna fil ġrida tagħna kontra l-frodi aħna din naraw l-attenzjoni partikolari trid tingħata għal fatt li aħna rridu naraw li nirġidu kontra diskriminazzjoni u favur id-drittijiet fundamentali. Irridu naskludu kull tip ta' diskriminazzjoni li tista' tkun riżultat tal-big data sa dwar l-aħjar approċċi li aħna nistgħu nimplementaw ħalli analizzaw il-kontenut online u l-fatt li aħna jista' jkollna kooperazzjoni aħjar Din hija xi ħaġa li tajba ħafna parti minn hekk. Aħna naqblu l-operaturi tal-pjattaformi online u l-intermedjarji għandhom rwol importanti ħafna iżda dawn l-entitajiet ħafna drabi mhumiex pożizzjoni li fil-fatt eh, ikunu jistaw jiddeċidu x'tib ta' kontenut għandu jinżam online u x'tib ta' kontenut għandu jitneħħa. Jiena naħseb li l-approvazzjoni tal-kontenut online għandu jkun ibbażat fuq kriterji ħalli aħna nkun nistgħu nidentifikaw jekk hemm xi kontenut li hux verament illegali u x'tib ta' liġijiet aħna nistgħu nimplementaw anke fuq l-intermedjarji aħna nistennew bil-ħerqa nirċievu l-analiżi tal-Kummissjoni, anke l-analiżi dwar pjattaformi ta' sharing economy u l-intermedjarji online. Apparti minn hekk Jiena naħseb illi l-aġġornament tas-servizzi għandhom xi mal fiduċi li għandhom iċ-ċittadini f'dawn is-servizzi. Il-fatt illi għandna ċiber kriminalità illi hija komplessa ħafna, aħna qegħdin naraw li fiduċja qiegħda tonqos minħabba illi għanna riskju għawi ta' ċiber kriminalità. Jekk aħna nżommu dan kollu f'moħħna aħna naħsbu li rridu nżommu bilanċ bejn misur ta' sigurtà ħalli bekk aħna niżguraw illi jkun hemm ħafna rispett tal-privatezza u protezzjoni tal-informazzjoni. Grazzi ħafna Silvi, qed nara illi hemm gruppi politiċi jixtiequ jitkellmu allura nista' nfiden lilek Marja sabiex titkellem fil-qosor. Grazzi ħafna. Aħna dalodu fil-fatt diskutejna għal dalodu sħiħ fuq eh, l-laqta dalodu li kellna ħin kollu fuq dan il-punt fuq il-protezzjoni l-informazzjoni fuq il su intern digitali. Jiena fil-fatt pjuttost imħazzom minħabba li aħna dal-waqt wasalna li għall-stadju għahari ta' finalizzazzjoni fid diskussjoni tagħna fuq il-regolamentazzjoni aħna qed naraw li dawn il-kwistjonijiet marbutin mal- l-anijiet leġitmi, l-interess tal-kontroll, ecc. dawn huma affarijiet komplikati ħafna, iktar komplikati minn dak li jgħatinat. U allura jiena naħseb illi għanna jkonna din il-laqa mill-iktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi Marjan, issa nisimaw l-Pol minnaħat tal-Kommissjoni jek joġbu. Grazzi ħafna sur President u jina l għunet nishtiq illi najt proset lil-konta li inkludejtu dan il-sujġet u nishtiq eh, najt li sur Boni u li shadow reporters li jinlest il-linejnum jek għandhom bżon lajnuna ta' mnaħta tal komissjoni Aparti minna kiena nishtiq najt illi dak li smajt minnħat il-rapporter huwa xi ħaġa importanti ħafna. Verament eh, fil-fatt jett identifika l-iktar kwistjonijiet importanti li għandhom ikunu identifikati u l-iżvilupp tal-ekonomija digitali, l-iżvilupp tal-libertajiet ċivili. U fl-istessin qed naraw li dan kienu punt indirizzati fil-dokumenti ewlenin li ħarġu minn naħa tal-Istati Uniti bħal rapport li ħarġ mill-White House fuq il-privatezza u l-ekonomija diġitali li fil-fatt identifika l-potenzjal ta' diskriminazzjoni fl-użu ta' big data. U fl-istess ħin minħa tal-Ewropa ħanasbu l-iktar ħsib importanti joħroġ mill-rapport tal konsej ta' Franċiż illi huwa propju fuq l-istess suġġett ukoll fuq l-użu tal-big data, ġifieri aħna lesti naħdmu flimkien mar rapporter, naħsbu wkoll li huwa ċar li m'hemmx kontraduzzjoni jew tensjoni bej il-ħarsien tal-drittijiet fundamentali u data protection u fl-istess ħin tkabbi li aħna nixtiequ illi nissimulaw grazzi għassu intern digitali. Fl-istess ħin hemm daqsxejn ta' sinerġija u din is-sinerġija fil-fatt jam inkorporata fil-kelma ta' fiduċja aħna nixtiequ illi naraw il dan kollu jkun marbut ma' sigurtà, sigurtà tal-informazzjoni tal-cloud, aħna nixtiequ li l-data personali tkun imħarsa u din fiduċja hija importanti ħafna għall-ekonomija diġitali. U din xi ħaġa importanti anke sabiex naraw il-nies għandhom jixtru iktar. Fil-fatt aħna qed nagħmel bidunet li regolament li proponejna ħajkun verament importanti ħafna sabiex naċċellaw dan it-tkalbir. U jiena naħseb ukoll illi fid-direttiva anke fl-artiklu wieħed aħna dejjem qegħdin nitkellmu fuq il-flus ħieles tad-data personali. Jiena naħseb illi hemm livell komplementari tajjeb ħafna. Minħabba li aħna qegħdin naraw li dan jikkontribwixxi għal protezzjoni tad-data personali U dawk l-informazzjoni l-oħra għandha tkun qed tiċċirkola b'mod ħieles. Apparti minn hekk anke dwar il-portabilità ta' data din hija xi hemm parti minnha li għandha x'taqsam mal-informazzjoni fuq il-persuni. U Mbagħad għandna l-kwistjoni tal-portabilità u tal-switching għall kumpaniji li pereżempju qed jużaw providers tal-servizzi tal-cloud u naraw kif huma jistgħu jaraw illi jibidlu il-provider li jużaw u kif nistgħu naraw li kuna miktar kompetizzjoni ġesta bej il-providers ta' dan is-servizz tal-cloud. Huwa propju anka fuq suġġetti bħal dan fejn ir-regolament u l-inizjattiva tas-suq waħdin id-diġitali jimxu jitfid naħseb illi dan huwa il-ħsieb ewlini nikkonkludi għawek u nejdilkom l-insab ħerqan ħafna naħdem u nikkopera ma'kom. Grazzi ħafna. Dottor Boni, tista' eh, jkjoġbok tam il kommenti tal-aħħar. Iva, grazzi ħafna tal-suġġerimenti li ressaqt. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nifmu li fil-fatt qegħdin naħdmu fil-kuntest ta' żewġ tip ta' attivitajiet aħna qegħdin nilqgħu r regolament ta' protezzjoni tal-informazzjoni ġifieri rridu nifmu l-ewwel qabel kollox r rabtiet Anke f'dak li għandu x'jaqsam l-istrateġija tas-suq intern digitali u l-għanijiet li huma importanti ħafna l-ekonomija Ewropea u l-iżvilupp sostenibbli. Jiena naħseb illi verament nistgħu nsibu soluzzjonijiet tajbin u naħseb illi aħna bdejna naħdmu ma' shadow reporters u ninsab ċert illi nistaw naġlu fil-ħidma tagħna iżda fl istessin jien nipproduċu xogħol ta' kwalità tajba ħafna. Grazzi ħafna lis-Sorboni, wassaltna mod sabiħ ħafna sal-5 nisin 5 nistgħu nieqfu għal ftit minuti u ħalli jaslu il-kollegi għal-votazzjoni ġifiri jekk ma jimpurtax ħaniqfu għal ftit minuti jekk ma jimportax ħalli nistennew il-kollegi jasħu fuq għal żewġ muti. Tidbedux xwis. Ah, fil-ħamsa nibdew bil-votazzjoni. Colleagues, please take your seats and move. Ġobkom sibu postkom bil-qeda ħan nibdew il-votazzjonijiet. Colleagues, again, this is all electronic. Għal darbohra din hija ħaġa elettronika, allura nixtieq niverifika jekk għandkom xil-voting cards tagħkom, jekk joġobkom uruna jekk m'għandkomx, ejdunna li ma ntkomx, din hija għandna sitt voti sempliċi u ma rridu nassiguraw ruħna li kollox qed jaħdem elettronikament tajjeb. Ma nistax noqgħod lura li ma nistax noqgħod lura milli nagħti merħba lil Kasper Albrecht li fostna ma nafxux kullħat jaffu ixet nitkellem jena. Em tarbija prezenti għal-voti fil-libe. Ma nafx numma regoli, imma jena lest li nawġuhom. He's very, very welcome. Okay. Merħba bieħ, anyway, merħba bieħ tarbija. Mela, fuq l-ewel vot. il għanna rapporter Michael Boni, anzi, għan istennew għal viċi presidenza. Sorry, the vote had been open, so... Il-votazzjoni fil-fat infetħet. Il-votazzjoni infetħet u nal-etu koll. Għaddin, għaddit. ta' rapporter Boni għaddiet. Naddu għattini votazzjoni. Mela, jienet li ħatkun votazzjoni sempliċi. Kollox orrajt? Sur President. Sur President, jiena ma nafx napprovajt ndaħal il-kad, ma nafx jekk ġġarawnek. Ja tali, għan prova naħal oħra. Poġġejt il-kredit karti għab forsi minn flok? No, era, era una broma, signor. Eh, ċajta kienet ta' president. <laughs> imma, imma jina l-lura x'na se nagħmel nolli nolli dejja u nagħmel vot manuali, minn flok vot elettroniku. Ahora, aquí kida. A ver. Bueno, vamos a intentarlo, si no a mano alzada. Ħen prova neġa, jekk le nolli dejja, grazzi ħafna tal-ism. Smajtni. Jekk ma taħdimx, ma tajdilna kem turina u nodduk. Għaw xieħat li nesa il-kard jew ma taħdimlux kem tejdulna. Mela, ħanaddu għattini votazzjoni fuq la bosta deċizjoni fej għanna il-rapport li Teresa Jimenez Beċeril Barrio, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u di għaddiet faċilment għaddiet nifraħ li rapporter u għal darboħra għall-istess rapporter fuq apposta deċiżjoni tal-Kunsil u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa maluqa u għaddiet reġat, għaddiet nifraħ l rapporter U nirġu lura rapporter Michael Boni il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u dik għaddiet. U issa għanna l-mistoqsija ħarija għanna l-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Anka dik għaddiet. U għal darbuħra mistoqsija bil-fom, għal tweġiba bil-fom. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. u dik għaddiet i kollegi tal-presenza ta'kom, temmina l-votazzjoni. Colleagues, we're going to move... Uh, Kollegi, naddu issa l-punt 21, jek mintom sa tiħdu parti, mintom sa tiħdu parti fid-dibattitu uħorġu malajr. Issa naddu l-punt 21 dwar skambju ta' data automatiku għal data dwar data teleskopika fl-Svezja anka punt 22 u 23 dwar skambju ta' data automatika mal għal data teleskopika fil-Belġju u l-Polonja ħan ikkonsidraw bozzi ta' rapporti, rapporti u eluq ta' dati il-presidenza tat fil-15 ta' settembru il-rapport tagħha u llum ir-rapporter jam Monika Manova u issa tina r-rapport tagħha. Għandek il-kelma nixtieq għan nitlob daqsxejn biex konna ftit kwiet. Kjoġobkom, erġajna bdejna fuq l-aġenda jekk intom qegħdin bil għak joġobkom jek tistaw jisibu postkom jew titilqu dik tkun tajnuna. Monika għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Klod. Eżis kollegi, jina nishtiq neprezenta it-tlet proposti kollha kemm huma flimkien. Għax dawn huma eh, għandhom xaqsumma l-iskambju ta' data automatiku għal data dattiloskopika għal tliet pajjiżi, Zvezja, l-Belġju u l-Polonja dinja introduzzjoni ta' deċizjoni prim fil-inizjattiva tal-Izvezja fil deċizjoni prim u l-anta da kollu huwa biex intejbu kontrolli, kooperazzjoni ta' kontrolli mal-frontieri u l-istituzzjoni tagħhom fl skambju ta' din it-tip ta' data dattiloskopika il-Kummissjoni ippreżentat din il-proposta l-ġimgħa l-oħra fih dan il-Kumitat ikun u din hija qatt sempliċi. Fil-forma ta' reżoluzzjoni leġislattiva u kif qal il-President e, id-deadline għal-emendi hija id-29 ta' settembru mbagħad il-vot il-Kumitat tagħna jivvota fuq il tal-propost tliet proposti fi 13 Ottubru u mbagħad nivvotaw fuqhom fis-26 Ottubru fis-sessjoni plenarja jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lesta li ngħinkom biex nwiġbuhom. Grazzi President, grazzi ħafna Monika. Nixtieq insaqsi l-kollegi jekk kemm xi kommenti dwar din id-data dattiloskopika li hija fil-fatt din il-printjat ta' marki ta' swaba. Għaw xi kommenti? Le? Nixtieq insemmi mela għal il-skadenza għal-prezentazzjoni ta' emendi huwa 29 ta' settembru u mbagħad 12 jew 13 ottubru għal votazzjoni fil-libe u fis-27 ottubru fil-plenarja. Il-Kummissjoni nixtieq huwa tgħid xi ħaġa dwar dan? Le, xej partikolari. All right intom? Naħseb li all right. Tajjeb, grazzi Monika għal prezentazzjoni tijak. Mela sam naddu għal punt 24. Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub li kummissjoni ta' 27 ta' frar 2015 dwar minorenni mhux akkumpanjati fl-Unjoni Ewropea. Dinja mistoqsija għal tweġiba bil-miktub minn Natalie Griesbeck u Cecilia Wikstrom u skambju ta' opinjonijiet skont ir-regola 130 erba dwar il-regoli tal-proċedura tal-Parlament Ewropew biex natu spiegazzjoni skont din ir-regola 130 Issa nadi l-opportunità l-skambju ta' opinjonijiet dwar daw tliet mistoqsijiet li għalihom marċi fejn tweġibiet fil-ħin intom issa familjari ma di tip ta' proċedura u xek tajja pwis mela l-ewwel mistoqsija ġiet ippreżentata minn Sinjura Griesbeck uh, ah. Sorry, colleagues. Skużawni, għadhom kif informawni li bdejt fuq dan il-punt daqsxejn kmini ma' il-rappresentant tal-Komissjoni għadu mux għawnek, jew mux għawnek, ma konċ konxu ta' dan, għallu jek ma jimpurtax, ħanaddi punt numru ħajkolli naqbess għal punt 26 u niġu lura għal dan ġara darba l-Komissjoni, il-rappresentant mill-Komissjoni kunġie. Etnajt sewa tajjeb Itħet il-President, nistan nkunu flessibli, għanna ċans nkunu flessibli. Issa niġu lura li xma li jiġi il-persuna mill komissjoni informawni. Dan dwar punt numru 26 fuq l-agenda li mistoqsija l-tweġiba bil-miktub li l komissjoni ta' 28 ta' april 2015 dwar konsultazzjoni nazzjonali dwar immigrazzjoni u terrorizmu fl-Ungerija dan huwa minn Sofija Entvelt, Louis Michel, Louis Michel u Jean-Marie Cavada u da skont regola 130 paragrafu 4 dwar skambju ta' opinjonijiet skont din ir-regola li din il-mistoqsija li ġiet li ġiet ippreżentata minn dawn l-onorevoli membri li l-Kummissjoni il-Kummissjoni eh, naqset milli tippreżenta mistoqsija milli tagħti tweġiba fi żmien siġġimat u allura l-awturi tal-mistoqsija talbu li di tidher qudiem dal-kumitat. Sofija ħatuħu l-kelma fi semi tlet kollegi tiegħek. Kjoġobkom. Kjoġobkom Sofija. Grazzi ċer. B'mod ironiku huwa ħaġa tajba il-Komissjoni hija daqshekk ħażin li twieġeb il-mistoqsijiet fil-ħin għax tatina import tatina opportunità li nindiskutu dan fil-pubbliku u da suġġett huwa pjuttost urġenti għax hija konsultazzjoni nazzjonali dwar l-immigrazzjoni terrorizmu fl-Ungerija. Rina naħseb li għanna aktar tħassi fuq il-kwistjoni ta', ta u immigrazzjoni f'dak li għandu xaqsam mal-Ungerija f'dal-jiem. Allura dan huwa suġġett jahraq. L-ewwel ħaġa Jiena naħseb dak li jiena nixtieq inkun nafuha. Il-Kummissjoni fil-fatt wieġbet fl-aħħar bil-miktub imma tard. Imma fit-tweġiba tagħha l-Kummissjoni qed tajt illi u ħani kwota l-kwistjoni b'mod iktar mill-qrib u mhix se toqgħod lura milli tieħu azzjoni jekk dan ikun hemm bżonn biex tassigura l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea f'dak li għandu xaqsan speċjalment mal-azil ta' rifugjati u l-valuri u l-valuri eh, l-iktar eh, importanti tal-Unjoni Ewropea u nixtieq nkun naf il-Kommissjoni fliema konklużjoni waslet jekk kienet qed tiverifika il-kwistjoni mill-qrib u t-tieni fil-fatt ma minflok ma tintervjana il-Viċi President tal-Kommissjoni Timmermans kiteb blog u jina nistennatikom ċerti kwotazzjonijiet mill-blog tiegħu u tajt il-kellima u qed jgħid tuni sekonda konsultazzjoni publika pubblika bażi ovvjament l-awtoritajiet qed jgħid l-awtoritajiet tal-Ungerija għandhom dritt jikkonsultaw il-pubbliku dwar li podġew mistoqsijiet illi jista mumiex ġust li jisiru u mumiex bazi ġusta biex tpoġġi ċerti politiki eh, in azzjoni. Unbat bazikament qed jgħid li nifrejmjaw l-immigrazzjoni f'terrorizmu li impinġu l-immigranti li jiġu kontra li imorru kontra eh, in-nies tal-post għal it twil bl-Ingriż mhux it-tmej it-will li joħloq attitudnijiet differenti kontra il-minoranzi u tistimula konfrontazzjoni bej gruppi differenti fis-soċjetà. Hemm rieda illi jfixklu lin-nies jekk jiena naqra din qed il-kelliema, il-Kummissarju diġaġi bet il-konklużjonijiet minn tiegħu, allura għaliex il-Kummissjoni għadha ma sissa? Jekk il-Kummissjoni għedha tgħid u ħaniġu lura fuq din il-kotazzjoni it will stimulate, ħat istimula konfrontazzjoni bej gruppi differenti ta' soċjetà. Dan mhux eżad dak li qegħdin naraw fl-Ungerija llum. Allura mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni huwa x'qed kom lura? Jekk din dini l-konklużjoni l-Kummissarju qed jasara għaliha, għaliex il-Kummissjoni miex teġixxi. U jekk il-Kummissjoni qiegħda taġix qed teġixxi minn wara l-kwinti jiena naħseb wasal iż-żmien illi il-Kummissjoni tinforma l-ċittadinanza Ewropea tal-pajjiżi l-oħra x'qeda tagħmel fil-fatt allura verament nixtieq inkun nafx x'konklużjonijiet waslet tal-jum il-Kummissjoni wara li qiegħda tivverifika din is-sitwazzjoni u għaliex m'hemmx l-ebda intervent min-naħa tal-Kummissjoni jekk qed naqra sew il-blog tiegħu. All right, grazzi ħafna il-President skont il-proċedura aħna l-ewwel ħaġa għanna rappresentanza tal-Kommissjoni unbat il-membri l-oħra interessati. U rappresentanta tal-Kommissjoni għawnek hija signora Giuliana li edha għawnek joġbok li stat wieġeb għal kommenti li saru mill-onorevoli membru. Grazzi ħafna, sur ċer eżis membri tal-Parlament nixtieq niskuża ruħi fisem il-Kummissjoni l-ewwel jekk kien hemm ċertu dewmien fit trasmissjoni tal- ta' din il-mista tweġiba, jekk minister żbal tweġiba bil-miktub ġi prezentat fi 23 ta' Lulju nixtieq li nikwota it-tweġiba kif ingħata mill-Kummissjoni Ewropea. Mela, jibda kif iddikjarat mill-Viċi President Timmermans waqt il-sessjoni plenarja tal-Parlament f'Mejju tal-2015 peress li din il-konsultazzjoni pubblika tista' tkun importanti, il-konsultazzjoni pubblika bażi ta' bias u mistoqsijiet li itelfu ma tistax tiġi tkun konsidrata bħala ħaġa ġusta biex inti tifforma opinjoni pubblika. L-impoġġu l-immigrazzjoni fis-suġġett tat turizmu ifixkel ħafna fuq il-għajxin tan-nies u dinja ħaġa malizzjuża u ħażina għax din toħroġ kunċetti ħżiena u l-Komissjoni ħat verifika il-situazzjoni mill-qrib u mista toqgħod lura li tieħu azzjoni jekk dan għandu jiġi mitlub biex nassiguraw l-applikazzjoni sħiħa tal-liġi Ewropea, speċjalment f'dak li għandu x'aqsam mal-migrazzjoni, għażil jew il-karta ta' drittijiet fundamentali jew biex aħna nipproteġu id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dik kienet it-tweġiba li natat fit-23 ta' Lulju. Jekk tippermettuli nixtieq sempliċement insemmi xi wħud mill-sviluppi reċenti li saru eh, minn dak iż-żmien law. Mela, l-Ungerija issa adottat f'Settembru rispettivament fl-4 u fl-20 ta' settembru sensiela ta' miżuri leġislattivi il kummissarju Andropoulos E, mar l-Ungerija biex jiddiskuti ma l-autoritajiet hemm u talabhom biex jinnotifikaw e, l-appossiġġo tal kummissjoni il kummissjoni tirrepeti li kull miżura l-istati membri fil-ġestjoni tal-frontieri jdu jkunu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Kif qal e, Sur Juncker fid-dikjarazzjoni tiegħu li f'dak għandu xaqsam ma' dinjità tal-bniedem. il komissjoni għaddejja verifika fuq il-qafa ġdid fl-Ungerija, speċjalment il-Kummissjoni edha tħares lejn il-kompatibilità tal-elementi li ġew adottati mill-Parlament Ungeris f'dak li għandu ma' ċarter ta' drittijiet fundamentali f'dak li għandu xaqsam mal-lakki ġdid dwar l-immigrazzjoni u dan, dan jinkludi dispozizjoni kriminali għal sim tal-frontieri trattament ta' persuni, speċjalment ta' tfal, kif ukoll salvagwardi proċedurali. L-Ungerija sissa għada ma rispondiċ l-Komissjoni fuq l-elementi leġislativi li ġew adottati u li għandhom xaqsu mal-migrazzjoni Jiena u ukoll insemmi il l-Kummissjoni Ewropea wkoll irċeviet ittra mill-membri tal-Parlament Ewropew fuq dil kwistjoni fl-10 ta' Settembru u set wieġeb meta jkun il-waqt. Nispera li jiena nexxil wieġeb il-mistoqsija grazzi għatiħ. Qabel ma niġi lura għal Sofija Intelvel hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fil-qosor kieġobkom qed il-President. Yes, Iva fil jiena naħseb, ħajn fil-qosor, li ħafna e, għajjejna issa, mhux għax l-Ungerija, ma naraw li fċerti pajjiżi oħra atturi politiċi li l-ewwel jinkoraġixxu anzi ħan nitkellem bil-Ġermaniż. Aħna ah, natturi atturi politiċi mhux biss fl-Ungerija, stanka f'pajjiżi oħrajn aħna verament qegħdin iwassom li fil-fatt m'għandhomx jizidu biża taċ-ċittadini, aħna qegħdin naraw li fil-fatt hawnhekk qegħdin nirrappreżentaw l-interessi ta' ċittadini u ngħidu li aħna ma jistax niċċettaw dan kollu. Apparti minn hekk aħna rridu naraw li dan il-mistoqsijiet u l-ispirtu tar reprezentanti Ewropej, naħseb li fil-fatt dak li qed jiġri fil-frontieri tal-Ungerija jiena ma nistax nifhem bħala ċittadina illi fil-fatt dawn l-emendi għal dawn il-liġijiet qed ikunu diskussi meta qed nara illi mbagħad fir-realtà hemm in-nies illi qed ikunu eh, fil-fatt trattati u fuqhom qed jużaw il-gas ta' dmu aħna għandna bżonn ta' messaġġ ċar politiku nixtieq nejt dak li diġa għed f'kuntesti oħrajn, jien għandi l-impressjoni li għanna jkun aktar kompetenzi Ewropej għal-Kummissjoni l-Parlament u anka inqas kompetenzi għal-Kunsil u nistati eh, membri fil-fat li And uh, Kinga Gall is in Grazzi. Mela, grazzi ħafna, President, fil-fat jina marriċ l-Onorevoli Gall. Marriċ nidħol f'dat dibattitu għaxina naħseb li huwa u x'inhu l-approċċ ġust huwa dak li qed jiġri ma irrid ngħid irrid nwieġeb għall allegazzjonijiet li għadna kif smajna l-ewwel. Miljun ruħ, miljun ruħ kif ukoll 57,000 online għalu li ma sibuwix ġusta u rridu jwieġbu, għavolja kellhom il-possibilità ma kienx ta' bil-fors, kieku ma rridux iwieġbuha jew kieku kienet inġusta b'xi mod, ma kienux iwiġbu, ġifri miljun ruħ. Miljun ruħ riedu riedu jgħatu eh, l-veduta tagħhom kif ukoll 57,000 ruħ online fuq l-internet. Mbagħad hemm kwistjoni oħra li iktar importanti biex niċċeraw l-affarijiet hawnhekk dal-kumitat. L-Ungerija bniet ħajt ċint biex tipprova tipproteġi il-konfini esteni tal-Unjoni Ewropea. Sissa sal-lum rridu naraw li mi laħjar aħjar soluzzjoni. Għax aħna kollha għandna l-opinjonijiet tagħna, kollha naraw is-sitwazzjoni mill-qrib u hemm mill-ħtieġa hemm ħtieġa li niddefendu il-frontieri esterni tagħna. Dak li għamlet l-Ungerija bħala pajjiż Schengen kienet li tiddefendi il-frontiera il esterna tagħha u kif hemm fit-trattati tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għandha d-dover li tirreġistra lin-nies li jidħlu il-migranti u dawk u hawnhekk tibda s-sistema, hawnhekk tibda l-problema, s-sistema magħluqa f'din il-kamra. Għax tissa aħna għanna rifugjati, migranti u maċinuma, semjom, semjom kif trit, u ma wis ma jkunux ridu jirreġistraw u jagħmlu li jiri jagħmlu l-almu tagħhom biex ma jifacċawx awtoritajiet qabel ma jaslu pereżempju l-Ġermanja. Allura meta għamilna ċent x'tip ta' immigranti jew migranti jew rifuġjati huma li ma rridux immor jgħaddu mill-portijiet indika, indikati li kienu miftuħinu li setaw jitħlu faċilment fihom, jaqsmu faċilment tal-jom, basta jirreġistraw u jibdew il-reġistru, jibdew il-proċeduri, mu rridu jaqsmu ċint b'mod dirett avolja joħolqu l-problemi. U l-pulizija da fuq in-naħa l-oħra taċ-ċint Allura jekk huma kellhom jiltaqgħu mal pulizija dan ifisser il huma definitivament qasmu avolja kien hemm avolja kien hemm minn wissihom daw qabżu ċint, qasmu ċint. Din hija li ħaġa li jridu ngħidu. mbagħad qegħdin jitfaw il-ġebel meta ma jitħallewx jaqsmu ċint, imkien fil-medja ma tista' tara f'daw l-aħħar dawk il-polizija, l-forzi tal-polizija li kienu l-isptar minħabba il-ġebel illi laqtuhom. X'tip ta' migranti huma dawn li jridu jaqsmu mingħajr l-ebda kooperazzjoni mal-awtoritajiet imma b'miżuri daqshekk skont il-kellima. U għalija ħaġa li jiena interessata ħafna fil-protezzjoni ta' tfal għalija mhix aċċettabbli illi daw in-nies qed iżommu fuq il-linja ta' qudimnet net fuq il-linja ta' barra l-tfal bla ebda protezzjoni edin fuq l-ewwel linja. U jekk ma jgħaddux minn min, ma jaqsmux iċ-ċint dan u maċari qed jitfaw it-tfal fuq iċ-ċint. Affarijiet li ħadd mu qed jitkellem fuqhom, imma rridu nsegwhom daw u rridu narawhom għax dak li qed jiġri, għax dan huwa din in-naħa l-oħra tal-munita u l-Ungerija li qed tipprova tagħmel huwa illi tpoġġi illi segwi dawk ir-regoli Ewropej illi kienu wkoll deċiżi hawnhekk. Allura jekk ir-regoli ma jiffunzjonawx allura rridu nibdlu ir-regoli. Imma ma nitfawx it-tort fuq dawk illi qed jippruvaw iżommu mar-regoli u ħadd ma jitkellem xejn fuq dawk il-pajjiżi li mhum qegħdin jagħmlu xejn fuq daw ir-regoli u għalhekk daw il-migranti jispiċċaw mal-frontiera tal-Ungerija. Okay, colleagues, um, we've, we've got... Grazie ħafna, kollegi. Għanna Ektar mistoqsijiet. Għanna l kollegi, sur Djurek u sur Halew kol saqsa, saqsa għal-kemun bat, Sofi intervelt. Tala id-debattitu skont il-proċedura. Mela, żewġ mistoqsijiet oħra. senala il-lista tal-kellima mill-qessu Djurak. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net, l-opinjoni pubblika f'pajjiżi għandu għandu dritt jiddiskuti tal-affarijiet għandhom xaqsu mal-migrazzjoni l-imson id-dritt li parteċipaw f'dibattitu demokratiku li wassal għal deċiżjonijiet konġunti Jekk aħna nibda nfetqu fuq dan, għad nfetqu wkoll fuq id-dritt għal ħelsin tal-kelma u l-prinċipji ta' demokrazija. Għanna bżon nuru solidarjetà ma' l-Ungerija, għanna bżon najnu l-Ungerija iva għanna, kuħat liberu għajt dak li rrit, ma' għanna dritt ukoll nevalwaw l-affarijiet. U iċ-ċittadini tal-pajjiżi tagħna għandhom bżonn ikollhom id-dritt illi il funtiri tagħhom jiġu mħarsa. Jena nixtieq nirringrazzja l-Sunjura Gall għal dan it-tarif li għadha kemm tatna. Dawk illi qed jaqsmu maħna xi informazzjoni fuq dak li qed jiġru fil-pajjiżi konċernati jistgħu ħmu dan id debattitu u hekk nitalmu iktar fuq dak li qed jiġri fl-Ewropa jiena naf li hemm attakki fuq il-frontieri fuq l-uffiċi fuq l-uffiċjali li qegħdin jaqdu tmirom. dan huma l-attakki wkoll kontra id-demokrazija fl-Ewropa. Nixtieq infakkarkom illi l-prinċipju tad-demokrazija ifisser illi huma qed jaqdu dmirhom. Dan huwa wieħed mill-prinċipji fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-prinċipji iddikjarati. għalhekk insaqsi min qed jippova jnaqas minn dawn il-prinċipji Edin naddu għadin għaddejjin minn waħda mill-kriżijiet l-iktar importanti fl-istorja tagħna tal-Unjoni Ewropea. Fl-istorja moderna tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn insolfu din il-kwistjoni u nuru solidarjetà mill-ewwel qabel kollox għandna bżonn inkunu kapaċi nismaw lil xulxin. Ma rridux nifreċitaw pressjoni fuq l-istati membri individwalment għax xekle jistaw jkunu kontraproducenti għanna bżon xulxin u l-Ungerija da qed tagħmlu minħabba l-Ewropa. Grazzi ħafna. Nadi l-kelma l-Onorevoli ħala Aħo. Mela, nżid xiftit kummenti ma dak li qalet il-kollega. L-Ungerija stat li għandu il-dawn il-frontieri komuni u aħna għanna bżon nħalsu il-frontieri esterni tagħna mill-immigrazzjoni illegali. Sa fejn fin frontiera miex maluqa. L-Ungerija qed tipprova illi ġel l-immigranti illi jiddikjaraw ruħom fl-Ungerija bħal obbligati mir-regoli komuni tagħna. U lek illi għax ħadd ħattijħor mu konċernat qed jinjora ir-regola qed nistennew li l-Ungerija tagħmel l-istess ħaġa miex ħaġa ġusta di. Nirringrazzjak President. Grazzi tal-li fil-qosor. Mela, nalaq dan id-debattitu billi ngħaddi il-kelma lil Sofija Intervelt mill-ġdid. Grazzi ħafna President. Jina kont interessata li dan id-debattitu qed jiffoka fuq il-frontieri u l-fences Imma suppost aħna eh, eh, nitkellmu fuq il-konsultazzjoni mal-gvern Ungeris imma niġi għal dan il-punt iktar tard. Se issa l-ewwel se nirrisponda dak li qalu kollegi. Iva, Sinjura Gall, int għandek raġun. Kien hemm ħafna żbalji minn kulħadd mill-Parlament Ewropew, mill-Kummissjoni mal-Istati Membri u naħseb ħadd mu se jiġħad illi l-istorja kollha hija diżastru Tasso disastru. U għalek maħniċ qed nippruvaw identifikaw xi ħadd li huwa ħati, imma meta nkunu f'din il-konfużjoni kollha hemm tweġibiet differenti li nistgħu nagħtu u nasib jena nista' nitkellem għal grupp tiegħi koll jena personalment imħasba sew mir-risposta motija mod partikolari mill-gvern Ungeris u mhux biss mill-gvern Ungeris forsi intkom ma taqrawx il-gazzetti Olandiż jina kont kritika u kol tal-gvern Olandiż u ta' gvernijiet oħra, ma fl-aħħar mill-aħħar dak li jottuwa illi għandna obbligi internazzjonali għandna obbligi Ewropej imma għandna standards morali fl-Unjoni Ewropea. U naħseb illi wieħed minn dawn l-standards morali huwa li aħna nagħtu ken l-refuġati mhux biss meta huma nies hekk minn tagħna memx obbligu illi huma jkunu għaddisin dawn rifuġati anki jekk huma egoisti, eh, huma uh, dejjem uh, rifuġati u għandna obbligu internazzjonali. Issa niġi lura għax il-Kummissjoni ma rispondix għal mistoqsija tiegħi ta' xejn, għal xejn, għax inti bdejt titkellem fuq il-miżuri ta' emerġenza mill-Gvern Ungeris imma l-mistoqsija ma kienx din jina nista' nikkonkludu għal l kummissjoni Ewropea qed farfar mill-ġdid għax ġdid. U għalhekk nistenna illi jkollna tweċiba minn miktuba naħa tal-Kummissjoni Ewropea u naħseb il-Komitat Libe jista' jistiden nis-sur Timmermans iġi stess jispjega għax din hija kwistjoni politika. Issa ħeniġi lura għal mistoqsija tagħna u risposta l-Komissjoni, risposta tajt illi se tagħmel il-monitoraġġ tas-sitwazzjoni miqrib ħafna. Mistoqsija tiegħi kienet li ma kienet il-konklużjoni tiegħek abbażi ta' il monitoraċ xina da' ma smajtux. Int kellimt fuq miżuri settembru jiena saqsejtek fuq konsultazzjoni fil-bidu ta' din is-sena Għasra li ma konklużjoni il-Komissjoni jekk jieġa naqra il-blog tal-Kummissarju qed jgħid konsultazzjoni pubbliku bbażi eh, ta' pożizzjoni mhux neutrali, eċetera, eċetera. Inti użajt l-istess kwotazzjoni, mela aħna qegħdin nifmu illi iva jew le. Illi dak li qed jgħid eh, il-blok tal-Kummissarju japplika konsultazzjoni tal-Gvern Ungeris iva jew le. Jina dan nisma' mill kummissjoni Ewropea iva jew le. Għaxek ir-risposta hija iva, l-unika konklużjoni hija illi il-Komissjoni se tibda bil misuri ta' ksur għall-Ungerim mħabba konsultazzjoni. Mbagħad niċċa Sinjura Gall illi l-fatt li tant nis rispondu għal konsultazzjoni ma tfissirx illi qed tippavaw nisvijaw l-nies jew naslu għal xenofobija, nemma tip ta' konklużjoni, jekk qed nisvijaw m'għandix għalfejn nirrispondu għal konsultazzjoni, le, affattu. Jena naħseb li l-konsultazzjoni qed tiżvija hija mimija xenofobija u nistan nikkwota lill kummissjoni hawnhekk mhux jiena najdu da għabasi ta' preġudizzju mhux ġusta u oġġettiva qed tlaħħam il-preġudizzji u qed toħloq minġiba negattiva lejn il-minoranzi tant nies illi għażlu li ma jirrispondux ma tistax tikkonkludi konkludi illi din il-kwalifika ma tapplikax u lek nixtieq inkun naf mill-Kummissjoni din il-kwalifika tapplika iva jew le u jekk iva li mi l-azzjoni li ħadet il-Kummissjoni. Grazzi. Mm, I see you're asking the Commissioner. Qed issaqsi kummissjoni u ma naħsibx nistgħu nibdew dialogu bħala inkwiżizzjoni. Le, mhux biżejjed. Aħna adottajna regola ridikola din il-Kamra li tillimita dritt tagħna li sottomettu mistoqsijiet parlamentari minn issa iddejjaqt li l-Komissjoni dejjem tfarfar. Tinjor il-mistoqsijiet mhix ħadd taqseg diffiċli iva jew le il-kwalifika tapplika għal din il-konsultazzjoni jekk iva il-Komissjoni xamlet sissa. You know, I'm, I'm not asking. Minix għat insaqsir il-Komissjoni biex tispjega il-fużjoni nukleali. Just calm this down a bit. I mean, um, I'm... kalmo. Mela, Iva, jena nista nsaqsi l-Komissjoni jekk tixtieqx, forsi titkellem u tirrispondi Iva jew le ma skont din il-proċedura ma nistgħux nibdew dialogu. Iva, qed ngħidlek biss bħala President ma nistawx għaxant fadilna żewġ mistoqsijiet u għandna bżonn il-ħin għalihom ukoll Iva, iva, għet nifmek. Mela, kommissjoni tixtieq tagħti tweġiba għasira għal dawn l-aħħar punti u bat nistgħu naqqu dan id debattitu Thank you, you've recalled clearly the... Grazzi tiftakru u inti fakkarti regoli jina min mandiċ l-intenzjoni li inxekkel fuq il-kwalifika tal-konsultazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni naħseb dan huwa ċar mill-tweġiba ta' tlieta ta' Lulju li mi l-opinjoni fuq il-parametri ta' konsultazzjoni fuq is-segwitu qegħdin nifokaw fuq il-miżuri ta' emerġenza li għadhom kemm ġew adottati illi għandhom bżonn jiġu analizzati u b'rispett fid-drittijiet tal-bniedem. Qed terġa' tfarfar qed titkellem fuq il-miżuri ta' Settembru, jiena qed nitkellem fuq il-konsultazzjoni ta' dekkom kemm konfermajt il kwalifika tapplika l-konsultazzjoni dan jifisser illi skont il-loġika stess tagħha u għabbażi tal-obligi bit trattat il-Komissjoni suppost intervjeni u għalhekk l-insaqsa lix il-Komissjoni mhux qed intervjeni. Mela, dan huwa limitu nista' nisimgħu iktar mill-Kummissjoni u frankament diġà tawk risposta darbtejn. Sofi nifqgħu ma nistawx ikon nektar risposti mill komissjoni ma ta' kulħadd jasal l-konklużjoni tiegħu. Mela nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi tkellmu fuq dan is-suġġett, inkluż il-membri l-oħra u l-Kummissjoni. U qed nara illi ma tridux iżid xejn. Mela issa immorru għal punt 24 din hija mistoqsija oħra għal tweġiba bil-miktub dispeċini l-Natalja Grisbeck illi setat tirrispondi rispondi imma il-rappresentant tal-Komissjoni ma kienx prezenti u issa jataw dinja il-mistoqsija għal-tweċiba bil-miktub tal-Komissjoni ta' 27 ta' frar fuq tfal ta' fleta mux akkompanjati l-Unjoni Ewropea minn Natalie Grisbeck u Cecilia Wikstrom u Natalie Grisbeck se titkellem fissimhom it-tnejn. Nista' nitkellem? Iva, għaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Claude. Jiena jina, nistenna kemm nista' biex ikonna eh, tweġiba preċiża għal mistoqsija preċiża ta' Sofi u lek għanna bżon forsi Iva nsaqsu l-komissarju biex ġewnek biex ikonna tweġiba ċara l-mistoqsija mresqa issa fuq il-punt 24 u l-kwistjoni il-mistoqsija anzi bil-miktub li jena saqsejt l-Komissjoni fi frar tal-2015 ma Cecilia Wikstrom u wasataċ tkunaw Li nitkellmu fuq il-protezzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' tfal taħt l-età mhux akkompanjati. L-Unjoni Ewropea tiftakru f'Settembru tal-2013 il-Parlament Ewropew adotta maġġoranza kbira ħafna ir-rapport tal-inizjattiva fuq is-sitwazzjoni ta' tfal mhux akkompanjati fl-Ewropa fejn kontra porter kemmtejn fuq dan ir-rapport dan insista u dispeċir ħafna ta' dispożizzjonijiet Ewropej fuq dawn it-tfal taħt l-età fuq territorju Ewropew u saqsa mod ċar mingħajr tlaqsiq lill-Kummissjoni biex toħroġ manual għall istati membri u għall professjonisti dan is-settur biex jerġaw jorganizzaw il-bazi legali biex ek nifaċilitaw l-implementazzjoni min-naħa tal-istati membri għal din l-akkoljenza ta' tfal taħla l mhux akkompanjati. Jiena kontenta illi dan il-proġett beda, dan il-proġett Connect, illi identifika l-prassi tajba, itejjeb il-rabtid bejn il-parti interessati, jorganizza l-protezzjoni u l-integrazzjoni ta' tfal taħt ta' mhux akkompanjati fl-Ewropa. Dan il-labbozz il proġett għandu assi differenti, xedħol f'dettal, ma wieħed minnhom eh, kellu pala għan u għandu pala għan niżviluppa manual illi jiġbor leġislazzjoni tu prassi Ewropej fuq it-tfal ta' mux akkompanjati. U għalhekk dan huwa bidu, dan huwa progress, u l-inizjattiva menaħa tal-Kummissjoni Ewropea u nixtieq infakka illi meta ikonna mal-Shadow Rapporteurs preparajna dan il-rapport inizjattiva aħna konna ntqajna ma' ħafna partit interessati, ħafna Ehm, ħafna nies mitlufin mħabba dispożizzjoni leġislazzjoni nazzjonali u komunitarji u għalhekk tassew xsibna li kien hemm il-ħtieġa li norganizzaw kif suppost l-affarijiet. Ir-rapport inizjattiva wkoll fakkar lill kummissjoni u talab lill kummissjoni li toħorġ bil-linji strateġiċi lejn istati membri illi setaw u kellhom ikunu regoli minimi komuni u jkunu msejsin fuq kull fasi tal-proċess. La derba it-tifel jew tifla taħt l-età mhux akkompanjati kienu se jaslu fuq territorju Ewropej u da sakemm ikonna soluzzjoni sostenibbli għal dawn it-tfal biex hekk bħala nis bħala bredmin vulnerabli ikollu statut tiegħu stess u għalhekk fuq ċerti punti illi ħareġ bih il-rapport tal-Parlament Ewropew għad xi affarijiet pendenti imma determinazzjoni ta' preżempju tal eta u um aspetti komplikati tfittxija għal raba il-kwistjoni tal-ħarsin dawn huma kollha aspetti fejn kien hemm progress imma palma qalet Sofija da mhux eżattament dak il-rapport inzattiva kien talab permezz tal-votazzjoni. Nixtieq infakkar illi kien hemm xi seba' mit kollegi li adottaw dan ir-rapport konna saqsejna għal linji orientazzjoni strateġiċi għal dawn l-standards minimi għat-tfal taħt l-età Iġifieri nerġa nisħaq din il-mistoqsija, il kummissjoni tista' tirrispondi għal din it-talba forsi qed li iva illi qed għadha tirrefletti Ma jena nishtiq konkretament inkun naf li mija l-intenzjoni tal-Kommissjoni Ewropea biex torganizza ħarsin imtejjeb għatfall taħt l-età fl-Ewropa din hija kwistjoni fondamentali debattiti kollha hawnhekk tagħna tal-lum u anki l-bira, speċjalment fil-Kumitat tagħna Libe, huma kollha mistoqsijiet importanti speċjalment għax it-tfal taħt l-età huma msemmijin biss Derba waħda fl-Aġenda Ewropea fuq il-Migrazzjoni ġiet eh, pubblikata fl 16 ta' Mejju sa fejna fien u l-għada fejn il-Komissarju Afroplos ġi hawnhekk biex jispjega dak li qed ngħidilkom jien dak li kien hemm fir-rapport ġifiri għandna bżonn liġi għanna bżonn ta' orientazzjoni strateġiċi u nagħlaq hawnhekk eżis eh, President fil-kuntest attwali għax il-kriżi migratorja illum mhijiex biss fuq il-frontieri tal-Ewropa ma qiegħda fil-qalba tat-territorju Ewropew Jina ġimma li għaddit kont fuq it-triq lejn il-Balkani u intqajt ma' ħafna ma' eluf ta' rifuġati, mod partikolari ta' zaza, minnajr familja, minnajr raba u kienu għatisibuwom ruħom situazzjoni fejn tassew kellhom son il-ħarsin tagħna biex ikollhom strument partikolari speċifiku għat-tfal taħt l mhux akkompanjati Dawn huma miżuri ta' protezzjoni li għandna bżonn għal dawn iż-żgħażagħ għal dawn it-tfal illi ħarbu mill-gwerra illi għaddew affarijiet li aħna laqas biss nimmaġinaw jaslu fil-qalba tal-Ewropa u għal xuħut minnom jisibu ruħom detenzjoni. ħaġa inaċċettabbli għal Ewropa tagħna u aħna nistennew risposta u impenn ċara u preċiża wara dan ir-rapport ta' inizjattiva ta' dawn l-aħħar sentejn wara kollox għaddew sentejn. Grazzi. Okay, thanks, Natalie. Um, so, if there are no other members... Jekk m'hemmx iktar membri nista' ngħaddi forsi għall kommissjoni Katerina, tirrispondi int. Grazie, grazie President. Grazie ħafna President. Jiena nixtieq eh, nintervjena nixtieq ringrazza l-kollegi illi eh, kidbu nfasslu din il-mistoqsija u nifoka l-iktar fuq suġġett li na wkoll dedika parti mill-ħidma tiegħek dan il-Parlament u anki jien kelli l-possibilità illi irressa eh, dim il-Komissjoni mistoqsija xiftit xurilu anki radni nistenna ir-risposta fuq ir-rwol tal-ħarsin ta' tfal taħtleta eh, barranin mhux akkompanjati fuq livell Ewropew għax intqal mill-kollega li ħadet il-kelma qabli li tfal taħt l-età fuq territorju tagħna wara illi jkunu intaqgħu ma' ħafna diffikultajiet u riski fuq il-territorju Ewropew isibu ruħhom esposti għal iktar riski u x'imdaqqiet laqas insibuhom dawn it-tfal. U zazax kif għalt il-kollega ta' qabli koll il-kondizzjonijiet fejn it-tfal taħt l-età trattament u l-azzjonijiet li forsi jituhom huma differenti skont il-pajis u l-Istat membru tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid u nenfasizza illi l-attenzjoni li dawn it-tfal taħt l-età mhux akkompanjati mhuwiex settur eh, ta' tal-speċjali jew jagħmlu xaqsmu biss mal-immigrazzjoni tal-problemi konnessi, anzi illum huwa suġġett ġenerali fejn għandna bżonn nagħtu iktar attenzjoni għax huma iktar 800,000 eh, tifel u tifla mhux akkompanjati li waslu fl-Ewropa fl-ewwel sitt xhur ta' din u 74% bħala sida, ma qabel ma' sena li għaddiet u għalhekk tkun ħaġa tajba kif tajt ukoll il-mistoqsija hemm bżonn li jkun hemm azzjonijiet speċifiċi immirati biex iħarsu t-tfal taħt l-età barranin fuq territorju tagħna fil-kull ċirkostanza. Għax illum tkellimna ħafna fuq l-immigrazzjoni imma jien kol smajt ftit u xejn fuq attenzjoni speċifika tfal taħt l-età illi ma nistawx ninsowhom, anzi bil-kontra għandhom bżonn illi kollhom iktar attenzjoni fokata fuqhom għax fit-traċeda tal-migrazzjoni li għal kriżi umanitarja tal-migrazzjoni żgur mhux forsi tfal taħt l-età mhux akkompanjati b'mod partikolari huma wkoll iktar vulnerabbli minn nies oħra. Grazzi. I can't take any more speakers because we are really Grazzi, ma nistax naċċetta iktar illi jkun hemm iktar kelliema mal-lista tal kelliema minħabba li għandna iktar punti fuq l-aġenda li rridu niddiskutu u allura ma tantx għandna daqshekk ħina dispożizzjoni. Jiena għan issa li rappresentant tal-Kummissjoni ħalli twieġeb il-mistoqsijiet l-ewwel.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 niskuża ruħi dwar din il-mistoqsija minħabba in nintom saqsejtu qabel maħsibna wanka u anka skużawni tal-li it-tweġiba bil-miktub daqxej tard, it-tweġiba batnija fil-25 ta' Ġunju. Miex għanqot nerġa' ntenni dak illi fil fat kien inkluz fil- tweġiba bil-miktub naħseb li il-kollega da kem tkellmet fuq l-iktar punti għamlunin. Nixtieq nirreferi għax-xogħol li sar u għal dak li aħna semmejna fritra fil-fatt e kif jaf il-kumitat dawn l-aħħar ftit snin aħna implementar numru ta' miżuri leġislattivi li jindirizzaw is-sitwazzjoni ta' numru ta' nies li mhumiex akkumpanjati. Dan jinkludi dispożizzjoni tat-tieni ġenerazzjoni tas-sistema tal-Azil Ewropea li stabilixxiet standards ċari ħafna trattament tal-minoren li mhux akkumpanjati. U aħna sħaqna dejjem fil-fatt li l-aħjar interess ta' tifel jew t importanti ħafna fit-trattament tal-minoren li l-Kummissjoni għandha tkompli tiffoka fuq l-implementazzjoni pratika ta' dawn ir-regoli jekk kif dawn jorbtu mal-minuri li mux akkumpanjati dinja xi ħaġa li hija importanti ħafna speċjalment meta nqisu n-numru dejjem qed jiżdied ta' minorenni mhux akkumpanjati li qed jislu fl-Unjoni Ewropea u l-minorenni li mhumiex akkumpanjati eh, in ġenerali kif qalu l-membri ta' dan il-Parlament, il-Kummissjoni tappoġġaw koll l-idea li niprovdu gwida u anka niprovdu l-aħjar tip ta' eżempi ta' kif wieħed jista' jġibruħu għall-Istati membri kollha sadwar dwar l-aħjar tiptazzjoni u l-politika tista' taffetwa l-minnori li akkumpanjati jekk kif qalet is-Sinjura Grisbeck aħna għarafna l-iżvilupp tal-dokument ta' referenza li ħarġu bih l-organizzazzjoni Connect aħna naqblu dwar il-fatt li aħna nistgħu naraw li dan jipprovdi valur miżju tal-istati membri u għaldaw dawk li jipprattikaw f'dan il-qasam, ma li lista komprensiva tal- politika li tapplika għal dan il-qasam issa dwar l-tfittxija l-azil u il-minorenni mhux akkumpanjati, aħna din naraw li fil fattat qed niżviluppaw numru ta' għadda f'dan il-qasam, żviluppanja l nigwida anka fuq l-evalwazzjoni tal-isa waħna qegħdin naħdmu sabiex nippruvaw nifanalizzaw ċertu gwida prattika anke fuq il-finanzjament. Dwar il-handbook ta' tfal li kienu naqsin mill uh, dawn it trittijiet Għanna fil-fat l mal aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u parti minnek il-handbook tal-Kommissjoni dwar l-implementazzjoni ta' direttiva tal-ritorn li kienet xi ħaġa li aħna adottajna forma ta' rakkomandazzjoni l-ġimgħa li għaddiet minħabba l kummissjoni bħala parti mill-pakkett ta' miżuri ta' migrazzjoni li aħna adottajna fid 10 ta' Settembru li kienet xi ħaġa li fil-fatt aħna diġà smajna li Sur Juncker iħabbar il-ġimgħa li għaddiet. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid hija li fuq l-Aġenda Ewropea dwar l-Immigrazzjoni l-Kummissjoni għadha tgħid illi ħat fassa strategija komprensiva ħalli bekk aħna nkunu nistgħu l-implementaw pjantan li minorenni mhux akkumpanjati, pjantazzjoni illi kien ħajkun sa eh, sena 2014 u dan kellu jkun fuq il-minorenni mhux akkumpanjati u l-tfal li kienu maħtufa u koll, iżda mux biss fil-kuntest ta' migrazzjoni, iżda nka iktar fuq livell ġenerali, memx iktar xinżid. parti minn hekk ngħidilkom li għadna qed nirriflettu u għadhom għaddejjin ċertu diskussjoni fuq livell intern minn ħadd tal-Kummissjoni dwar x'tip ta' forma dan ħajjiħu u meta bessibna aħna naslu ċertu konklużjonijiet. Grazzi ħafna sa' Sinjura Grisbeck nerġa' nistiednek sabiex nisma inti x'taħseb fuq it-tweġiba tal-Kummissjoni x'inhi l-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna, Klodo, grazzi tal-reprezentant tal kommissjoni li fakkar xiftit jew wis dak li huwa għaddej mill-2012 imma nixtieq li l tkun taf aħna qegħdin f'sitwazzjoni li hija differenti għal kollox mill-2012 dispeċini li fl-aġenda hemm bis sentenza waħda fuq is-sitwazzjoni ta' tfal ta' tleta mhux akkompanjati u hija ta' dispeċir illi għanna bżonn nkunu naf illi m'għandniex qegħdin business as usual imma qegħdin f'sitwazzjoni bla preċedent illi sfida enormi kif qalu l-koll il-kollegi aħna naqblu ma ta' najdu illi kollu xwa ferm ktar kompless illum u aktar minn qatt qabel it-tweġibiet huma diffiċli imma Aħna bil-forsa għandna bżonn konna l-ħila illi nirreaġixxu u nieħdu dawn il-miżuri għas propenza tal-Ewropa u għalek din hija waħda mill-prioritajiet u fil-prioritajiet tal-prioritajiet hemm il ħarsim tal-bnedmin vulnerabbli ma nistawx ngħidu o oh, business as usual inkomplu għaddejjien imma għanna għanna tfal vulnerabli. Hemm ħafna minnhom mhux biss fuq il-frontieri tal-Ewropa ma fuq it-territorju Ewropej Ewropew. U għalek skont il-maġranza din tikkorrispondi għal dak il-Parlament Ewropew jixtieq u għalhekk għandna bżonn li konna daw il-linji strateġiċi għal standards minimi biex hekk l-istati membri jkunu jistgħu joperaw sistema ta' ħarsin, speċjalment għażaża u dispeċini illi wara nofsinhar illum forsi għada aħjar ma nafx Imma issa memx rieda determinata, memx kuxenza tas-sew ta' diffikultajiet enormi u aħna għanna bżon nirrispondu għal dawn l-sfidi. Natuli, um, Grazzi ħafna. Iva, sa nistaw naddu għal pod numru 25, Nistaw mistoqsija li mis għadveġiba bil-miktub l-inbat l-Komissjoni f-17 ta' april 2015 li kienet mistoqsija minn Vicky Mayer. Mux għra titlu, jista din kienet mistoqsija li ġesqet minn Signora Mayer. Jek joġbok, Signora Mayer, joġbok, naħalli għalik. Grazzi ħafna ħna f-april irċivejna informazzjoni li kienem numru ta' migranti migranti illi kienu ġejjin mill-Libja l-Italja li fil-fatt kien hemm il-Musulmani li tafaw il-baħar numru ta' insara u ħallewhom u jina nixtieq ngħid li fil-fatt illi dan l-avveniment qed juri li l-Islam hija ideoloġija perikolużi ħafna li m'għandix lok fl-Ewropa jkolli ngħid, m'għandix ikollha pożizzjoni fl-Ewropa iktar b'saħħitajna naħseb li rridu nevitaw l-immigrazzjoni Islamika lejn il-pajjiżi Ewropej. Jiena fil-fatt naħseb illi it-tweġiba hija differenti. Kont qed naħseb kif il-Kummissjoni mhix ħadd ikkundanna il-fatt li jerqu dawn it il-persuna li kienu nsara. Aħna naħsbu li kull tip ta' assoċjazzjoni tal-immigranti ma' terrorizmu ma' teddit għas-soċjetà tagħna għandha dejjem tkun ikkundannata. L-Eurojust il-Ministri kif ukoll il-Papa l-koll semmew ir-riskju tal-preżenza ta' terroristi fost dawn l-immigranti li qegħdin jaslu fl-Ewropa. Bħala membri issa għandna ċertu kollegi li jixtuq jitkellmu. Grazie, signor Presidente, volevo. Signor Kienge, tixtuq titkellem. Grazzi, Vasur President, nishtiq infakkar l-membri onorevoli tal-Parlament Ewropew li ma nistawx nagħmlu diskriminazzjoni. L-ewwel qed iridu nikkundannaw kull tip ta' rejat kriminali, iżda ma nistawx nassoċjaw eh, fil-fatt rejat kriminali ma' komunità sieħa. Vera li rejat kriminali għandu jkun ikkundannat, iżda jiena naħseb li jekk ħanqogħdu nintilfu nfettqu f'daqqa waħda nintifu fuq diskriminazzjoni u nippruvaw nagħmlu distinzjoni bejn dawn in-nies għan identifikaw lil min eh, kommetta dan ir-reat. Naħseb li qed nitbetu ftit biss minn dak li għandna nagħmlu. Naħseb li l-ewwel rridu nikkondannaw lil dawk li jagħmlu dan ir-reat u rridu nfakru lil nafusna li aħna mhux qed nitkellmu fuq li nilqgħu lil ċertu nies u niddiskriminaw kontra ħaddieħor. Rridu nkunu korrenti mal prinċipju tagħna u nimplementawhom f'kull qasam. Grazie. Thank you very much. Um, the Grazzi ħafna. Għandi l-sur Ġurek. Mbagħad mhux ħanaċċett iktar kellima. Jina naħseb illi nistan saqsu kull tip ta' mistoqsija San Tomas kien u koll saqsa mistoqsija dwar Alla jekk Alla jiżistix jew lew din xi ħaġa importanti ħafna ħna fil-Polonja għandna popolazzjoni u komunità ta' Musulmani illi fil-fatt hija parti importanti mill-mod ta' kif aħna għandna identità bħala nazzjon. Nixtieq insaqsi ħagħuħra l-Komissjoni Ewropea. Aħna tant eh, tkellimna fuq dan l-inċident u jina parteċipajtu ukoll fl-qqa tal-Kumitat tal-Afet mhux illum għax naf li l-afet il-taqallum, iżda matul laqgħa li kellna qabel tal-afet aħna smajna li kulħadd kien jgħat semmi traġedja ta' tifel li jela u din it-traġedja ntużat sabiex titpoġġa aktar influenza u pressjoni fuq il-pubbliku fuq il-politiċi ġifiri jena naħseb li nistaw nużaw għawek kiva kas individuali ħalli bekk nifurmaw l-opinjoni pubblika u għalfej aħna ma nix nużaw dan l-inċident li semmi viki jena naħseb li dan kien għad kriminali bbażat fuq il-mebeda kontra l-insara. U miflok aħna natu attenzjoni jedin nipoġġu nfarflu kollox taħt it-tapit u ninjaraw kollox. Jena naħseb li din hija mistoqsija importanti ħafna, hija mistoqsija illi għanda tinqara u tkun ippreżentata għandix li l-Kummissjoni tevalwa dan is-silenzju u l-fatt li dan ma semmix fil-mezzi tax-xandir minħabba li aħna dejjem wek ninsistu nisqu fuq il-ħesin tal-espressjoni fl-Unjoni Ewropea. Iva, inti għadek jem esperienzajt il-ħesin tal-espressjoni stajt fil-fat t-prezent dan mistoqsija din il-laqajam xandra l-Republiku, ġifiri jina nishtiqnejt l lenkerdi Kerdi li fil-fat il-reazzjonijiet fuq il-mewt ta' tifel kurdi ma kienx minħabba il-twemmir reliġjuż, iżda kien minħabba il-fatt li kulħadd ħassal dawn it-tfal u nies li qed jitilfu ħajjithom eh, dawn ir-refuġjati. Jiena naħseb li din kienet sitwazzjoni differenti. Tini daqsxejn ċans ħanfitna l intem dak li xtaqt ngħid Ma ħsibx li huwa ġustifikat li tagħmel din it-qabila. Kummissjoni, Sur Durek, jekk jogħġbok, inti kellek l-opportunità li titkellem fit-tul u naħseb illi fil-fatt jiena kummentajt fuq dak li qed inti li qabbilt il-każ tal tifel li jerja ma' dan il-każ partikolari u żgur li ħafna ħajkunu offiżi. Eh, fi kella l-opportunità eh, li titkellem u għalet ħafna mistoqsijiet u nixtieq eh, nitkellem fuq kif dan id-debattitu qed jiġi ġestit mhux illum biss. Din diskussjoni hija organizzata mod perfett ikolli ngħid, jiġifieri kieġbok żomm is-silenzju. Dritt għat-tweġiba huwa id-dritt bażi ta' regolamentazzjoni u hemm bżonn neżerċitaw ngawdi minn dan id-dritt. Skużani ir irrispetta daqsxejn issa l nies l-oħra li jmissom jitkellmu mhux inti biss, issa jmiss lill-Kummissjoni. Grazzi ħafna sur President. Hekk kif eh, għandu qal, intqal tant tweġiba bil-miktub b'intbatet fl-aħħar tal-Ulju bħal kollegi minnaħa tal-Kummissjoni jien nixtieq niskuża ruħna fissem il-Kummissjoni li pranda għaxħej tard, hekk kif edna fit-tweġiba bil-miktub tagħna l-Kummissjoni bħalħadd ieħor jikkundannaw kull tip ta' għat eh, kriminali. Relevanti minn min dan qiegħed isir dan ir-reat, issa li għedna dan il-Kummissjoni tikkundanna kull tip eh, ta' taħlit u rabta bejn ir it-twemmir reliġjuż u l-estremizmu u riħati kriminali. Il-Kummissjoni wkoll hija kontra il-diskors populist illi fil-fatt jużaw dawn l-azzjonijiet estremisti sabiex jikkundannaw u jibedu li dawn in-nies ta' ċertu oriġini etnika jpoġġi l-kuħat fl-istess offa. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea se tipprova tilqa għal dawn l-sfidi kollha tal-immigrazzjoni, din l-azzjoni da tkun għabbażi tal-drittijiet fundamentali tagħna u għabbażi tal-promozzjoni tal- tal-drittijiet fundamentali tal-rispett tal-reliġjon ta' kulħadd. Jiena nixtieq ngħid li dan l-element il-reġjon huwa element fundamentali u dritt fundamentali kif insibu fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Sabiex l-immigranti kun jistgħu jikkontribwixxu b'mod sħiħ għandna bżonn li jkollna miżuri ta' integrazzjoni, rridu nkomplu nikkooperaw fuq il-livell Ewropew u mal-istati membri b'rispett tal-kompetenzi ta' kulħadd ħalli naraw li jkollna integrazzjoni tajba u effettiva. Dina xi ħaġa importanti ħafna speċjalment illum il-ġurnata. il ġurnata aħna qegħdin naraw li rridu nibnu komunitajiet fejn l-immigranti jistgħu jipparteċipaw fuq l-istess eh, standards komuni. U anka f'ambjent tolleranti u miftuħ. Il-Kummissjoni qed tieħu biex iżid l-azzjoni għal koeżjoni soċjali u azzjoni li għandha tittieħed fl-istess ħin aħna rridu niġġieldu kontra il-violenza u il-diskors li motivat mill-violenza u l-mibeda. Issa, minħabba situazzjoni li nsabu fija bħalissa fil-kontest tal-immigrazzjoni għan nafu il-Kommissjoni l-essa li tħares ħalli naraw x-possibiltajiet aħna għanna ħalli nappoġġaw l-Istati membri anke f'dak li għandu x'jaqsam mal- politika aħna għanna bżon li nużaw il-fondi li għanna bħalissa nżidu il-sinerġija bejn il-fondi li għanna dispozizjoni tagħna u fondi oħrajn illi jistaw jgħinu li l-istati membri jimplementaw il-politika dwar l-integrazzjoni. Signor Mejert, għandek xie kommenti? Grazzi Iva, ħanitkellem fil-qosor jiena minna ħatijaj. Ma sibx li għaxa ħaġa stupida illi eh, fil-fatt nejdu illi pozizjoni tal-Kummissjoni fil-fatt eżat wasfal għal ħafna tfarfir ta' responsabilta u jiena naħseb li għawek aħna mhux qed nitkellmu dwar il-possibilità ta' attak terroristiku jien mhux hekk qed ngħid iżda il- terrorist fil-fat li għamel attak fil-mużew, fil-fat kien l proibizzjoni fl-Europa. Iżda l-Kommissjoni edha allura tgħid li dritt tal-azil huwa aktar importanti mid-dritt ta' ċittadini Ewropeja sigurta, sigurtà Jina naħseb li dan e, huwa konklużjoni din hija konklużjoni żappuntanti ħafna. Grazzi eżis kollegi nistgħu ngħaddu għal punt 27 li huwa rapport tal-pajjiżi għall-istudju għall-politika tal-istati membri għat-tfal b'diżabilità. Għanna lil Marta Balesteros li fil-fatu hija l-advisor ewlenija legali tal-politika u Natalie Murrens li kolli l advisor għal Milju Limited. Aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tfal b'diżabilità li huma vulnerabbli b'mod partikolari u għaċ-ċittadini Ewropej li fil-fatt għandhom ikunu jixriqlhom ċertu salvagwardji u anke ċertu protezzjoni kif kien huwa magħruf mill-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda fuq drittijiet tan-nies b'disabilità. Aħna llum ħan nisimgħu x'kienu riżultati dan l-istudju u nevalwaw is-sitwazzjoni li għandna bħalissa aħna ħa nisimgħu ir-riżultati ta' dan l-istudju U eżattament xinja situazzjoni fil rispett u kuntest ta' rispett tal-drittijiet tat-tfal u b'disabilità l-ewwel ħa nisimgħu lis-Sinjura Marta Ballesteros u mbagħad il-Natalie Warren. Ready to if you just that's oh, right, just press that button. And you're going to speak for għandek il-prezentazzjoni tijak, mela, please go ahead. Thank you. Mela, grazzi ħafna tal-istadina ta'kom biex nagħti din il prezentazzjoni bħala mod bħala introduzzjoni għanna dan il-konsultazzjoni ta' servizzi li settur pubbliku dwar liġi u, u policies li kopru l-ambjent, drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali, għanna li specializzaw fil-liġi Ewropea. Imma nkopru kol il polisi skola tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna kellna l-opportunità li nagħmlu dan l-istudju fi fisem il-Parlament. Nafu li hemm 8 miljun tifel u tifla fl-Unjoni Ewropea u hemm 80,000 tifel u tifla b'diżabilità. Imma ma nafux kemm hemm tfal b'diżabilità 80.000 huma eh, huma eh, irġilu nisa u tfal. Allura na l-implementazzjoni kif ukoll x'miżuri tal-Unjoni Ewropea jistgħu jittieħdu biex intejbu sid-sitwazzjoni l-istudju tagħna jkopri l-ewwel fażi 18 stat membru eh, permezz għamlu għamina rapporti nazzjonali għal kull wieħed minnhom flimkien ma' studju li kopra li qabbel dak li sibna mill-Istati membri kollha u analizzajna il-policies tal-Unjoni Ewropea u l leġislazzjoni Ewropea li teżisti f'din l-erja biex nirrakkomandaw x'jistgħu jittieħdu bħal azzjonijiet. Fit-tieni fażi aħna kaprejna għaxar stati membri oħra biex bekk ikonna stampa u rapporti mill-stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u daw ir-rapporti jinkludu wkoll it-taqsira eh, it-taqsira ta' daw ir-rapporti kollha u l-analiżi komparativa meta ġejna eh, għal rapporti nazzjonali. Slide li jmiss ikoprejna fl-analiżi tagħna il-ħtiġijiet ta' kemm ta' żewġ konvenzjonijiet il-konvenzjoni ta' diritt ta' tifel u tifla u dritt u drittijiet ukoll ta' persuni b'disabilità bħala interess l-aħjar interessi ta' tifel jew tifla, id-dritt ta' familja, dritt ta' edukazzjoni, ta' inklużjoni fl-edukazzjoni, slightly li klabna individwi b'diżabilità tfal, huma grupp vulnerabli ħafna ta' ċittadini Ewropewi Ewropej, għanna il-kol kemm aħna ħabib jew fil-familja li għandu li hemm tifel u tifla b'ċerta diżabilità. U aħna nafu illi fil-ħajja ta' kuljum irridu niffaċċjaw irridu jiffaċċjaw problemi speċjali minn meta jtitwilet it-tarbija issa kemm ikun hemm id-dijanjosi ta' disabilità forse ma tkunx possibbli jew ma ssirx fi stadju bikri nuqqas ta' informazzjoni u li ma entitajiet, assoċjazzjonijiet, taqdiet korpi jkunu responsabbli għal xiex xinu ma deċiżjonijiet li l-familja tista' tieħdu dwar l-iskola jekk jistgħu xi tieħdu jew le daw id-deċiżjonijiet xinu ma deċiżjonijiet dwar il-programmi aħna l kolla għanna tfal u aħna e, ninteressaw ruħna fis sigurtà minn tagħhom ovvja. Imma daw it-tfal huma qegħdin friski wola ta' diskriminazzjoni, allura xi jista' jsir fuq livell ta' Unjoni Ewropea L-ewwel, il-qafas u li l-Unjoni Ewropea m'għandiex kompetenza espliċita dwar tfal diżabiltajiet. Kif qegħdin l-affarijiet, kif ma msejjin l artikli 4.2.6 ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Unjoni Ewropea hija parti mill-Konvenzjoni internazzjonali dwar persuni b'diżabilità u għalla volja ma ratifikax il-konvenzjoni ta' drittijiet ta' drittijiet ta' tifel u tifla drittijiet għedin imnizlin riflessi f'diversi pożizzjonijiet li tieħu l-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-protezzjoni ta' drittijiet ta' tifel jew tifla huwa għan oġġettiv ġdid fl-aħt l-artiklu 3 ta' TIU e u taħt l-artiklu 17 l-Unjoni Ewropea għandha l-possibilità li tadotta miżuri biex tiġġielet kull tip ta' diskriminazzjoni u anka fuq speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' diżabilità. Imma dawk il miżuri huma ftit diffiċli biex jiġu adottati għax hemm bżonn unanimità fih dan il-Kunsill. Imma fuq politiki oħra, policies oħra, policies li jintmessu mid-drittijiet ta' tifel jew tifla id-drittijiet ta' tfal bħal pereżempju edukazzjoni l-Unjoni Ewropea tista' ittejjeb il-kompetenza tal-Istati membri f'dak il-kamp billi tipprova tippromovi l-adozzjoni tal-linji gwida jew l-aħjar prattiċi permezz tal-metodu ta' kooperazzjoni. Slajdimet. X'inhuma dak li sibna li dawk li ktar importanti l-ewwel ħaġa kemm l-ewwel ħaġa fuq eh, iż-żewġ livelli dak nazzjonali u dak Unjoni Ewropea hemm bżonn li il-qafas legali li qiegħed hemm qiegħed hemm f'postu, imma mhuwiex speċifiku għal tfal b'diżabiltajiet. Hija kwistjoni ta' huwa hija sensiela eh, eh, mixela jekk tittajt ta' liġijiet settorjali u hemm nuqqas ta' politika dwar tfal b'diżabiltajiet. Għanna l-metodoloġija li użajna kienet ibbażata fuq studju ta' skrivanija desk study imma ibbażat ukoll fuq intervisti li għamilna mal-partijiet interessati. U waħda minnhom kien kien tifel jew tifla u kienet jgħid dan li ħaġa tajba li jkollna drittijiet imma jekk m'hemmx aċċess eh, m'hemmx eh, tkun bla użu u hemmhekk qegħdin hemm qegħdin. Il-problemi l-iktar saljenti huma fl-implementazzjoni ta' dritt għal non-diskriminazzjoni u dritt ta' edukazzjoni inklużiva. Imma flimkien ma' dan hemm problemi wkoll ta' nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' kuxjenza, eh, li jeda fil-kuxjenza imma ka fost il-familji li jifacċa dal-problema. Monitoraċ battut fuq id-drittijiet ta' tfal għax hemm nuqqas ta' e, ġbir sistematiku ta' informazzjoni għal dat tfal. Għalla xi ħaġa l-Parlament Ewropew li jista' jippromovi li nqajmu li l-Parlament Ewropew jqajjem e, kampanji ta' arfien u anka ta' ġbir ta' dejta li tkun tista' tenna flimkien ma dan kien hemm ħafna imsemmi wkoll fil-rapporti nazzjonali l-iskrizzjoni ta' tfal f'istituzzjonijiet imma di speċifika di mi speċifika għal tfal b'diżabilità imma ma' qed nippreżentaw għallum. Nista' nagħti l-kelma issa lill-kollega tiegħi. Issa għan nispjega xi ftit iżjed fuq daw iż-żewġ punti l-iktar importanti fuq id-drittijiet id-dritt ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni fuq kwistjonijiet għal raġunijiet ta' diżabilità. Dan, dan il-punt huwa diġà e, e, magħruf u miżmum mill-Istati Membri permezz ta' direttiva 278. Imma mbagħad hemm ċerti mbagħad dwar l-accessibilità mbagħad edha inqas, pereżempju mhumiex koperti fuq e, servizzi u tiġi allura problema tal-implementazzjoni id-dritt tal-akkomodazzjoni raġonevoli per eżempju li tfisser li ċerti miżuri iridu jittieħdu biex nassiguraw il-tfal ikollhom l-istess drittijiet bħal tfal oħra fuq bażi egwali. Bażikament dit tfisser, per eżempju, il-tifel jew tifla tifla li kollha problemi ta' disabilità jkollu jew ikollha iżjed ħin għad dispożizzjoni tiegħu jew tagħha eh, għal freżamijiet eżamijiet imma hemm ukoll nuqqas ta' x'nifhmu biha reasonable accommodation, speċjalment fuq din il-baseline hija numru ta' miżuri li jiġu jridu jittieħdu biex wieħed jissigura li d-dritti tagħhom jiġu rispettati. mhux suppost ikun argument li spiża meta niġu għall adattazzjoni ta' dawn il-miżuri kif rajna fl-implementazzjoni dawn hemm tlieta il-kwistjonijiet prinċipali li ħarġu l-ewwel illa li mhux rikonoxxut fis-setturi kollha, speċjalment fl-edukazzjoni, id-dritt għall akkomodazzjoni għavoli ma tiġix applikata eh, fl-edukazzjoni fl-Stati membri kollha. U m'hemmx mekkaniżmu ta' il-mentar eh, biex it-tifel jew tifla eh, jagħmlu dak l-ilment tagħhom għal bżonn u ħaġa importanti, ifrun ostaklu importanti hija idnu nuqqas ta' Li jfisser per eżempju li tifrija tifla eh, eh, eh, bil-problemi huwa li kollu post, kamra, imma peress ma jkunx hemm personal li jħuħsiebu f'waqt eżami ma jkunx jista' dak l-eżami fil-dik is-sena. Anka ċess għal-binijiet għandek ħafna ċessa l-skejja li għadhom ta' problema meta jiġu biex jidħlu fihom u allura is-slajd li jmiss aħna nirkomandaw illi il-Parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni jipromuovu kjarifika dwar xi tfisser akkomodazzjoni raġonevoli u jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiċi permess għal linji gwida biex jippruvaw jiddeċidu fuq dan il- baseline minimu bi għal dak li għandu xasam l aċċess ta' tfal e, bibżoni speċjali għall akkomandazzjoni reġjonevoli u għall edukazzjoni Anka għal proposta ta' direttiva ta' kontra diskriminazzjoni għanda tieħu akkont ukoll l speċifiċa tajiet ta' tfal b'diżabiltajiet. L-edukazzjoni hija importantissima għal dat trip ta' tfal u dritt għal edukazzjoni inklużiva tfisser li t tfal jiġu permess li jmorru għall-iskola tal azla tagħhom. Illi prattikament hija daqsxi ta' sfida jom, peress li hemm ħafna ostakli għalihom biex jmorru fiha fihom u skejja li jaċċettaw tfal b'diżabilità mingħajr diskriminazzjoni jrid irrid kunem hemm tfal, irrid għal hemm illi li jkunu ġew ittrenjati biex jgħinu l dawit it-tip ta' tfal Kif nistgħu naraw fir-riżultat ta' riċerka tagħna bażikament it-tfal qed jiġu segregati, it-tfal bħal daw jiġu segregati fi skejjel speċjali għax jisibu diffiċli biex jisibu skola li taċċettawhom, dawn ifisser allura li jmorru li kollhom problema wkoll ta' trasportazzjoni mid-dar għal din l-iskola speċjali. Tista' tkun ta' problema ħafna, tista' tkun ta' ta' ostaklu kbir. Stati membri għandhom ċerti sistemi fej ġenituri tagħhom jistgħu japplikaw xi kultant għal japplikaw għal bord jew awtorità biex ikollhom xi tip ta' akkomodazzjoni għat-tifel jew tifla jew biex jiġi evalwat biex jiġi ġudikat jridu jmorru u l-ġenituri jibqgħu jgħidu illi ma jiġux mismuwa għal dit tip ta' akkomodazzjoni laqqas jisimgħu l-tfal u din il-policy tkun id deċiza permezz ta' files. U għada minn affarijiet li huma importanti huwa li hemm kultura eh, batuta li tiġi aċċettata diversita fl skejjel ħaġa punt li ħareġ mir-riċerka u għad-deċiżjoni ta' skejjel biex jimxu minn skola minn fuq għal isfel irċiviet il-bojkot ta' ġenituri oħra, il-ġenituri ta' tfal oħra biex biex u dan jura, juri innu ta' sens ta' disabilità fl fil-popolazzjoni, b'mod ġenerali. Allura rakkomandazzjoni aħna fis-slajd li għandna definitivament nissuġġerixxu li l-Parlament Ewropew jieħu tmexxija biex jipprova jipromuovi l-aħjar prattiċi biex jigwida l-iskejjel biex ikollhom standards minimi li għalihom għandhom għandhom jirrispetta biex jiltaqgħu ma jilqgħu fosthom it-tfal b'diżabilità, b'sitwazzjoni ta' diżabilità u biex jipromuovu dal-ispirtu ta' diversità li din l-edukazzjoni għal tfal ta' b'diżabilità jkunu ta' kwalità ta' kwalità għolja għax ġeneralment daw jintefgħu fi skejjel e, speċjali u ma jkunx hemm ċertu livello li ta' ta' edukazzjoni u e, rekomandazzjoni oħra li jintużaw e, jintużaw fondi tal-Unjoni Ewropea biex jiġi tiġi promossa dan jiġi promoss dan is-sens ta' dan is-sens ta' e, il-President tixtieq tajt xi ħaġa Katrin forsi għal minuta jew tnej għax ħadnilhom ħafna ħin l interpreti llum ħin żejjed. Allura, l Lewe Stevens un Batint Katerina. Thank you, Chair. Uh, Aw, si President, minuta verament qasir għal dan il sujġedda sekk importanti. Hija ħasra li ħafna mill-kollegi telqu issa minix daqshekk żgur xi fisser dan jekk mhux importanti da suġġett tfal b'diżabilità naf li huwa punt l-aħħar punt fuq l-aġenda ma ma importanti ħafna. Nitlob biex għal darbohra jiġi l-ew il-fuq fl-aġenda biex natu opportunità li l-kollegi tagħna biex jipparteċipaw f'da diskussjoni. Naħseb iridu niftakru l-Unjoni Ewropea hija l-ewwel organizzazzjoni reġjonali biex tirratifika CPRD u rridu eh, eh, nikkongratulaw lil nanfusna x għax aħna mudell tajjeb għal ta' tad-dinja. Verament aħna għanna niżviluppaw l-ajjar prattika u nkunu mhux biss li nitkellmu ma illi naġixxu. Nixtieq ringrazzja lilkom lilkom li prezentajdu dal-istudju dak li għandu xaqsamma l-implementazzjoni għad-drittijiet ta' tfal b'disabilta, aħna għedin fis seklu 21, aħna għanna tant possibiltajiet u tant teknoloġija bħafna b'tant u tant tfal il qed jiffaċċjaw diversi ostakli anka fil-Belġu, il-pajjiżi, m'hemm l-ebda skuża għal dan. Għandna bżonn iktar rieda politika biex intejbu s-sitwazzjoni ta' daw it-tfal, għandna bżonn nivolvu niċċaqalqu għal soċjetà mingħajr ostakli. Naħseb inna ħafna nitkellmu għal ħafna snin u snin imma tem il-problemi. Għatem ħafna ostakli kif qed intom aċċessibilità huwa kunċett wiesa' ħafna nasab huwa importanti ħafna biex mhux biex nifokaw fuq l-edukazzjoni mija nifokaw fuq it-trasportazzjoni, impjiegi, housing, u mbagħad l-ambjent fiżiku u l-komunikazzjoni. Dan kollu huwa marbut flimkien ma tistax tifokaw fuq l-edukazzjoni biss għax jekk tifel jew tifla jrid jitkellem fuq edukazzjoni edukazzjoni inklusiva u ma jistawx jieħdu l-karozza tal-linja biex morru l-iskola di ħajkollok prob memlek da raġuni għaliex ikollok edukazzjoni inklusiva, l-ura titħara tħares lej il-katina kollha kemm tħares lej l-ambjent li jgħix fih it-tifel jew tifla il-villaġġ, il-belt, nitkellmu ħafna fuq il-moviment liberu bħala dritt fundamentali fi dan l-Unjoni Ewropea u konna qed nitkellmu fuq dan dak li għandu xa ma' rifugġati ma rridu nitkellmu fuq dan f'terminu ta' ċittadini Ewropej. Dan irid ikollhom l-istess aċċess għal id-drittijiet fundamentali libertà ta' moviment bħal ċittadini Ewropej tagħna. L-esperjenza tiegħi stess fir-riċerka jgħid tgħid li m'għandhomx aċċess indaqs għall informazzjoni u drittijiet oħra paragonati ma' tfal mingħajr disabilità. Il-kunċett ta' akkomodazzjoni raġonevoli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea bħalis mill-qrib tara jekk aħna ma nagħtux din l-akkomodazzjoni raġonevoli, allura din hija diskriminazzjoni indiretta il-liġi l-Unjoni fl-Unjoni Ewropea mhix daqshekk ċara dwar dan. Nixtieq nimbotta biex aħna niċċaraw dan it-terminu u nixtieq inżid nixtieq ninżid reviżjoni kull kas għalih għax m'hemmx kwistjoni ta' tfal b'diżabilità e, kulħadd għandu iħtiġijiet partikolari tiegħu allura rridu nisimgħu il kull tifel jew tifla u kull ħtieġa li għandhom u nagħmlu id-dispożizzjoni ta' posta tagħhom biex nagħlaq l-edukazzjoni bħalkom hija ċavetta importanti minnaw jibda kollox, jekk l-edukazzjoni mhix tajba jfisser li mhux se jkollok kwalifiki, mhux se tkun tista' ikollok impjieg tajjeb u l-istatistika turi illi hemm maġġoranza kbira ta' nies b'diżabilità illi qed jgħixu fil-faqar. U dinja sempliċiment qed immorru e, nimxu ċ-ċirklu, iċ-ċirku kollu kemm u qegħdin e, e, rridu niksru l-ċirku u nitlob li stati membri u l-Komissjoni biex jaħdmu għannuna biex jiblu situazzjoni għall-aħjar f'dak li għandu xaqsam mad-dinja għat-tfal disabilta. Grazzi ħafna u naċċetta assolutament il-punti jibtu għall-agenda li npoġġu daw il-kwistjonijiet il-fuq fuq l-agenda. Imma mport eh, jiena aħjar impoġġi fuq l-agenda minn imma impoġġi xejn għalla folja u ftit nies prezenti. Katrina inti l-kellim aħħarija. Grazie, grazie Presidente. President, dan huwa l-aħħar punt li hemm ftit membri preżenti, imma nirringrazzja dal-Kumitat Libe tal-li xorta waħda daħlu dan is-suġġett daqshekk importanti u delikat eh, fil-aġenda tagħna u li jolqot il-kuxjenzi tagħna għalina aħna l-politikanti bħala parlament aħna mizmumin marbutin li nistimulaw u nixprunaw dan is-suġġett li ju daqseg delikat. <coughs> Għax fil-fatt huwa minnu lillum forsi hemm ftit attenzjoni u sensibilità f'dak li għandu x'jaqsam ma' diżabilità fost it-tfal speċjalment. Allura jiena xtaqt xorta waħda ndaħħal ukoll fl-aġenda dan il-punt tal-lavolja l-aħħar wieħed li huwa pass diġà l qudiem biex aħna nqajmu din is-sensibilità u din il-kuxjenza għalina l-koll biex aħna nibdew attività li tista' tixpruna l-interventi fuq livell politiku u speċjalment fuq tem fuq punt konkret fl-istati propri fl-istati membri. Bidla fil-politika hemm kif ukoll dik kulturali min tkellem qabli għal sewwa, ir-realtà di fatt hija illi rridu ikolna lodda biżejjed biex nilqaw għal daw l-opportunitajiet. L-aċċess għal mobilità li, li, li nigarantixxu li jsir l-isport anke għal daw it-tfal illi huma xi kultant li jkollhom din id-diżabilità b'dak il-mod li b'mod involontarju aħna ma nkunux aħna nkunu għadin n-wet u diskriminazzjoni kontra tagħhom. Allura rridu nattivraw li nanfusna biex da ma jiġrix. U dan għandu x'jaqsam mhux biss għal dawk it-tfal li jum għandhom diżabilità fizika u u per eżempju aħna xi kultant ma nħalluhomx E, imorru fej jridu grazzi għal din ir-riċerka jazlu l-iskola li jridu jew jazlu klassi jew oħra minħabba problemi ostakli fiżiċi għax ma jkunx jistgħu jaslu għal dar klassijiet imma jiena nemmen illi jridu npoġġu l-attenzjoni tagħna wkoll fuq diversi forum ta' disabilta, mux dawk fiziċi bis, per eżempju, iħsib tiegħi qed imur għal problemi ta' tfal li mhix diżabilità propja, imma tagħti limitazzjoni għal dat-tfal dawk li huma autisti aw li huma li jkunu tibatu mill-autizmu. F'pajjiżi pereżempju ftit sar dwar dan, allura nixtieq niġbed dan għall attenzjoni ta' kulħadd u huwa importanti ħafna. Dal-istudju żgur qed jagħti lilna l-kol possibilità biex aħna nistudjaw iżjed mill-qrib daw is-suġġetti u jina li qed nipprova naħdem fuq id-drittijiet ta' tfal li ringrazzjakom għal din l-inizjattiva u nipprova li fir-wol tijaj ta' MEP u fi xol tijaj, fil-wol tijaj ġewa pajiza li nixpruna dawk l inizjattiva li staw jgħinu biex natu appoċ, biex inneħu kull tip ta' diskriminazzjoni ta' lej tfal b'dizabilita. Grazzi ħafna, jtiet il-President, grazzi ħafna Grazzi li sinjuri li għamtawna til-prezentazzjoni, signora Murens u signora Balesteros. Mela, dwar affarijiet oħra, Sinjuri. Jekk memx affarijiet oħra, punt ġena l għalimis għada għanna komitat għanna laqqa tal-komitat interparlamentari MAOB kjoġbok.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 Grazzi. Nishtiq infakrek illi id-dritt għat tweġiba dritt garantit skont il-regolament. Kulħadd jista' reaġixxi u jekk il-membri tal-komitat jistaw jitkellmu bosta drabi fuq punt wieħed tal-aġenda, nistaw ingawdu minn dan id-dritt. Din mhijiex xi ħaġa addizzjonali, xi ħaġa żejda, imma insibuwa fil-regu ta' proċedura. Nishtiq najt kemm il dispeċini li ma stajċ nieħu l-kelma fuq point of order u t-tieni kummenti huwa il-metodu ta' proċedura. Il-President hemm bżonn jiddefendi kull perspettiva u mhux juża wis il-pożizzjoni tiegħu bħala President. Int ma tirajċ l-attenzjoni għal eh, pozizjoni u jiena tkellimt fuq dan. Eġifiri fuq il-mod ta' xitnax il persuna innoċenti dan il-fatt ġi ignorat fir-risposta kif ukoll fil-kumment tiegħek wara li jiena ħadd il-kelma u il-mod kif dawn in-nies innoċenti li kienu vittmi tal-rejat tal-mibeda u l-mezzi tax xandir qatt ma tkellmu fuq din is-sitwazzjoni u jiddispjaċini ħafna bil-mod kif ġiet trattata din il-kwistjoni f'din il-Kamra. Grazzi ħafna qed tagħmel referenza għal punt 25 u xveru. Punt 25 Iva. Mela. Sur Ġurek, biex nirrisponda għal point of order tiegħek, Kif taf jina dejjem nigarantixxi li kulħadd ikun jista' jitkellem f'dan il-kumitat kif ta' fint. U fuq dan il-punt nistaq ngħid fil-qosor illi s-Sinjura Mer kienet l-awtriċi tal-punt i resqet il-punt mod ħieles mal-Kummissjoni bħala kelliem addizzjonali inti ressaqt punt illi ma ħsibx li se tkun ehm, ikollok risposta minn xi membru ieħor u jiena bħala President ħassejt illi kien hemm punt fl-opinjoni oġġettiva tiegħi li kelli nirrispondi. Jina irrispondejt, intabilt il-punt tiegħek, jina irrispondejt dak il-punt partikolari u l-paragun li għamilt int għax ħsibt illi li kieku ma nagħmilx dan il-punt bħala president ma jkunx hemm membru ieħor li se jagħmel hekk mifloki. U sfortunatament naħseb illi l-komitat kieku kienet perċezzjoni negattiva kienet Jiena deċidejt u issa rġajt ressaq dan il-punt u jiena ħallejtek titkellem illum taħt AOB. U għadmir tijaj bħala president illi il-laqa tmur kif suppost u jiena nipermettilek dejjem tressaq il-punti taħt AOB bħalma milt qabel u hekk nistgħu nalqu fuq dan il-punt jekk tista' taċċetta li jkun hekk. Tajjeb wisq. to... Um... Tayeb mela, Beck. Nistaw nar u l-AOB, il-puntana fuq l-agenda. Tajab. U nistaw najdu li nistaw nar u il-laqa. Anzi, najd biss illi għada se il-smiħ interparlamentari. fid ta' fil-ħodu. Grazie ħafna kollegi. U ek intemmu il-laqa tal-lum. Grazie ħafna.